Right, good afternoon everybody, um, welcome. Għan nafsar tajjeb kullħat, natikom merħba. Għanna sessjoni li ser tibqa d-dejja sal-5 u nofs. Issa wasal il-ħin biex namlu dialogu ma l-istituzzjonijiet Ewropej dwar is-semestru Ewropew. Għanna maħna il-President tal-Kunsil ECOFIN, il-President tal eurogrupp il-kol nafu. We will have Oli Rain, the Commissioner for... U mbagħad ser jasal Rain, il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari. Basser ikollna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet wara dawn. U hekk joġobkom ollu il-karta il roża għal mistoqsijiet. Dalodu ħat ma tħawat, il-koll ġibtu ruħkom tajjeb. Mela l-għura naħseb il-lisser nibdew bil-President tal-Kunsil tal-Ekofin. Hekk jogħġbok, Ministru. Signori, Sharon, grazzi tal-opportunità. Aħna ninsabu fil-proċedura ta' dialogu bejn il-Kunsil u il-Kommissjoni. Jiena hawnhekk qed nirrapprezenta il-Kunsil tal-Ekofin, il-Kunsil tal-Finanzi u tal-Ministri tal-Finanzi u l-Ministri tal-Ekonomija. Il-kol huma relevanti hawnhekk. Aħna favur triologu li kollu relazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew għalhekk jiena grat ħafna fil-konfront ta' xerin tal-li tatni din l-opportunità illi nkun hawnhekk preżenti magħkom illum. Nixtieq nibda billi ngħidilkom illi l-lum huwa l-jum nazzjonali tagħna. Għalhekk hija btala fl-Ungerija. Il-temp huwa favorina, jidher li huwa favorina f'dan ir-rigward. U kien hemm sensiela ta' rivoluzzjonijiet fin-nofs tal-seklu 19 fl-Ungerija aħna kellna waħda mill-akbar rivoluzzjonijiet fl-Ewropa dak iż-żmien kienet il-Revoluzzjoni Ċivika tal-Ungerija tal-1948. U għalhekk din hija raġuni għaliex aħna qegħdin nifakru u niċċelebraw dan il mument storiku. Għalhekk hija opportunità unika li nkun preżenti magħkom hawnhekk f'dan il-waqt. Jiena nixtieq inkompli ngħidilkom Għallix ma nibdewx billi nejdu kif insabu l-affarijiet palissa. Palissa il-kabir ekonomiku qed jissaħħa fl-Unjoni Ewropea u kol fl-ekonomija globali. dana kollu, kif il-kol nafu, hemm affarijiet tal-waħx li qed jiġru fl-ekonomija globali fil-Ġappun u f'pajjiżi oħra wkoll. Id-domanda domestika qiegħda tikber għalhekk l-irkupru jider illi qed jikseb momentum f'dan il-waqt. Għadana kollu. Il-ritmu tal-ktabir ekonomiku mhuwiex wieħed bilanċat u għalhekk għandna xi tħassib marbut mal-prezzijiet tal-prodotti primarji, prezzijiet tal-żejt qed jibqgħu għoljin u dan ser ikollu impatt negattiv fuq l-irkupru ekonomiku. Dan ġi diskuss minnaħa tal-laqa tal-ekofin dal-ħodu u għanna il-kol għajjimna tassib dwar il-prezzijiet ta' żejt jien u l dajem jikbru sfiq finanzjarji u ma xiftit nervużi wkoll dak għandu xaqsam id-dejn sovran u dan jista' jwassal għal problemi marbuta mal-finanzjar tal-ekonomiji dajfa fiħdan l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nitkellem issa dwar is-semestru Ewropew. Dan huwa suġġett tagħna u jistħoqlu illi niddiskutuh l-aktar mod profond. L-għan ewlieni ta' semestru Ewropew kif il-kol tafu huwa illi jagħti dimensjoni ex ante lil koordinazzjoni politika fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Permess ta' dan is-semestru Ewropew il-pjanijiet ta' politika ekonomika jirdu jkunu jikkumplementaw il-xurxin u dan serġu żgurat fuq livell Ewropew permezz ta' gwida politika qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet finali dwar il-budget għas-sena ta' wara. Jittieħdu hawnhekk jew fl-Istati Membri. Ġifieri fil-prattika is-semestru Ewropew sejjer jitkellem dwar il-proċessi ta' sorveljanza taħt il-pata stabilita u ta' tkabbir u l inigwida gwida tat kabbir ekonomiku ser ikun ukoll marbuta ma' dawn, ma ser jibqgħu separati legalment. Għalhekk dawn kwistjonijiet huma kwistjonijiet separati legalment ser ikopru disciplina fiskali, stabilita makroekonomika u politika biex isaħħu it-tkabbir f'konformità mal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-starriċ ta' tkabbir ta' kull sena li kif tafu ġi publikat fit-12 ta' jannar 2011 ta' din is-sena beda il-semestru Ewropew għall-ewwel darba qed jagħti koordinazzjoni effettiva minn qabel tal-politika nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea qabel mal-gvernijiet jibdlu l-impenji tagħhom fil-budget għall-2012. Il-Kummissjoni faslet 10 azzjonijiet għall-Unjoni Ewropea fl-2011 u fl-2012. dawn jinsabu fl-istrateġija Ewropa 2020. Aħna diġa adottajna l-konklużjonijiet tal-Kunsill fi frar dwar l-sfidi fiskali makroekonomiċi għabbażi tal-istrateġija ta' tkabbir tal-Kommissjoni. Il-Kunsill Ewropew f'Marzu sejjer jidentifika l-sfidi ekonomiċi komuni u l-linji gwida ewlenin strateġiċi dwar il-politika fiskali u ekonomika. Nishti natik merħba oli dal-ħodu kena laqa tassew twila. Oli, jinsab maħna u dinja ċaġa tajba lina nal-kol. Għalek dawn l-orientamenti sejrin jiġu konsidrati meta ser jiġi nfassar programmi ta' stabilità u ta' konverġenza u l-programmi ta' riforma nazzjonali. Dawn ser iseħħu f'April ir-rebija li ġejja. L-istati membri sejrin irresqu il-programmi nazzjonali ta' riforma tagħhom u il-programmi ta' stabilità u ta' konverġenza dan ser jagħmluh f'April dawn jiġu analizzati mill-Kummissjoni f'Mejju u f'Ġunju. Jekk ikun meħtieġ, dan ser iwassal rakkomandazzjonijiet ta' politika. Il-Kummissjoni dan l-aħħar impenjat ruħa biex tagħmel dawn l-evalwazzjonijiet fil-waqt biex tippermetti il-Kunsill Ewropew ta' Ġunju li dan jadotta opinjonijiet marbuta ma' dan u rakkomandazzjonijiet l-Istati membri rridu jisu din dawn il-linji gwida meta huma iħejju il-budgets tal-2012. Kif il-kol tafu, eżis ħbib, l-ideja hija illi konna il-patt ta' stabilità u ta' konverġenza u il-pjanijiet ta' riforma li jintbatu l-Kummissjoni fl-istess waqt, iġifiri nizguraw illi dawn jirrappreżentaw l-istrateġija ekonomika integrata tal-Istati membri. Ġifiri, ftit tax dan ser jgħin biex ikun hemm strateġija ekonomika integrata għall-Istati membri kollha fih dan l-Unjoni Ewropea. Bħala riżultat ta' dawn l-azzjonijiet kollha, is-semestru Ewropew irid jiżgura aktar stabilità u jrid issaħħa il-fiduċja fis-suq. Din hija meħtieġa biex niksbu tkabbir sostenibbli għaqli u inklusiv. Apparti minn hekk nixtieq inżid illi s-semestru Ewropew jatina għodda importanti biex aħna nevalwaw fl-istess waqt jekk l-implementazzjoni ta' riformi strutturali u l-miżuri fiskali jekk din l-implementazzjoni kien ta' kontribut biex ittejjeb it-kabbir u s-situazzjoni fiskali tal-istati membri. Fuq nota oħra, ma nota importanti, nishtiq ngħid li aħna diġà tkellimna dwar it-kabbir, it-kabbir ekonomiku. Jiena wkoll imħasseb dwar il-livell oli tal-qat l-iktar fost iż Din mi ħaġa sostenibbli, mhix ħaġa sostenibbli li jkun rati tal-qatt bejn 20 sa 4% sa 40% skużawni nifċertu stati membri. L-iktar fost iżgħażagħ. Aħna irdu niġġeneraw it-kabbir ekonomiku biex noħolqu postijiet ta' xogħol ġodda. Fl-aħħar net jekk tippermetti li jekk qed naqra l-ġesti tiegħek sewwa. Nixtieq ngħid illi l-Parlamenti Nazjonali Nazzjonali kollha u ħafna minnkom li tinsabu hawnhekk qed tirrappreżentaw il-Parlamenti Nazzjonali hekk nifem nifhem huma għandhom kontroll demokratiku fuq il-politika tal-gvernijiet nazzjonali. Dan jinkludi il-politika ekonomika u wkoll jiddeċiedu fuq sorsi budgetari illi huma meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet ekonomiċi u għalhekk aħna ninsabu taħt idejn il-parlamenti nazzjonali tagħna u bħala Kunsill Ewropew aħna ninsabu fidejkom biex aħna nkunu nistgħu niproċedu b'dan l-eżerċizzju tas semestru Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tassew. Aħna hekk toġobna s-sitwazzjoni ministri li jkunu taħtna taħt il-Parlament. Issa se ngħaddi Jean-Claude Juncker, il-President tal-Eurogroup. Iva, Signora President. Grazzi tassew. Onorevoli membri. Jina ma nafxek tkellmux ħafna kellima qabli imma fuq l-agenda mill-agenda qed nara illi intom mhux probabbli tafu kollox dwar is-semestru Ewropew. Xirid ikun x'ser isir u għalhekk mhux se noqgħod indejjaqkom b'ħafna tifsiriet tal-semestru Ewropew. Jiena spiss kolli l-okkażjoni illi nitkellem mal-Parlament Ewropew u issa nista' nitkellem mal-membri tal-Parlament Nazzjonali wkoll. U grazzi ta' din l-opportunità Jina ma nishtiqx noqgħod naħli din l-opportunità biex nitkellem dwar dak li jintom diġà tafu. Iżda aħjar nifoka fuq forsi dak li jintom tixtiequ illi siru tafu minn ħadd li suppost li jaf kollox. Il-kunċett tas-semestru Ewropew tal-kontenut tiegħu huwa xi ħaġa li huwa ta' Soddisfazzjon għal ħafna minnkom. Jiena illi nistaqsi għal koordinazzjoni politika. Jiena dejjem emment illi aħna imisna jkonna diskussjoniet ex ante fuq riformi budgetarji illi irdu jisiru biex bekk aħna nkunu nistgħu naġġustaw lil nfusna, naġġustaw il-politika tagħna biex il-politika tagħna kol tkun tista' tiġi irranġata skont l-linja ta' politika ta' l istati membri. Issa kien hemm ħaġa ġdida. U dan kien l-Euro Pact, il-patt tal-Euro. compétitivité nous donne en fait entre les mains des premiers ministres notamment tous les instruments dont nous avons. Dan huwa patt għal kompetittività. U permessi għaw nistaw insaħħu l-politika ekonomika tagħna għaliex ma nistgħux napplikaw il-patt tal-euro mingħajr ma nindunaw l-applikazzjoni tiegħu tittaqa taħt l-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna irridu nsaħħu li nigwida integrati u rridu nżommu di majnejna dak kollu illi ġimressaq fil-pat ta' stabilta u ta' tkabbir. Un ensemble cohérent qui devrait nous permettre de mieux avancer. Alek għanna sensiela ta' strumenti illi ser jippermettu biex aħna nimxu l-qoddim. Nixtieq ngħid li test li proponiet il-Kummissjoni fl-aħħar ta' Settembru 2010 li huwa mlaqqa mis-six pack ġifiri set ta' dokumenti għal gvernanza ekonomika, dan ser jikkumplementa l-istrumenti l-oħra illi diġa din sabu emmek. Issa, sa' ġunju Aħna ser nadottaw il-test tal-gvernanza ekonomika fil-Kunsill u suppost sal-aħħar tal-ġimgħa d-dieħla ser inkunu nistgħu niffinanzjaw il-mekkaniżmu ta' stabilità. Ovvjament, hemm xi żviluppi wkoll minnaħa tal-Irlanda aħna ser nkunu qegħdin nagħmlu l-bidliet neċessarji biex intejbu l-kwalità u l-kwantità tal-istrument. U għalhekk nittamaw illi sa Ġunju aħna ser ikonna rakkomandazzjonijiet dwar il-patt tal-euro. Imbagħad ser ikonna set ta' regoli għall-istabilità. Dawn u ma regoli ħna tabilħaq ħaq neħtieġu. Issa dwar il-patt tal-euro nifsu, l europekt jiena sodisfat ħafna li fl-aħħar il-gvernijiet fehmu illi dan mhuwiex biss dwar id-diskrizzjoni tal-problemi u li noqogħdu nfasslu lista ta' xewqat ta' affarijiet li aħna nixtiequ nagħmlu. Aħna irridu naraw x'sar u x'ma sar fl-istati membri. Hemm ħafna għanijiet illi fassal il patta tal-euro u l-Prim Ministri irridu jindividwaw l istrateġija nazzjonali illi rridu jiġu applikati fl-istati membri tagħhom. Euh, Dan irrid nagħmluh sa Marzu jew nkella l-iktar tard Ġunju. Fejn mek l-istati membri se jagħtuna indikazzjonijiet dwar il-prioritajiet nazzjonali għas-sena illi ġejja. Aħna irridu nagħmlu dekodifikazzjoni tal-politika illi qed tiġi applikata fl-istati membri kollha. L-Europec, il-Patt tal-Euro, mhuwiex eżattament dak illi ippreżenta Sur Marcosi u Sinjura Sur Sarkozy Sinjura Merkel. Dan ser jibqa kompitu tal-Parlamenti Nazzjonali u ser jibqa jaqa taħt il-kapijiet tal-gvernijiet tal-istati membri. Aħna ser naraw l-autopsija jekk tridu sejħu la jek u ser naraw jekk dak li joħroġ minna u ser jippermetti biex ikonna koordinazzjoni ekonomika aħjar fl-Ewropa, din hija ta' interess għal parlamenti nazzjonali, għal Parlament Ewropew, għal Kunsill u għall Eurogroup. Illi ltaqgħu fil-11 ta' Marzu. Aħna kuntentajna l-Parlament sa ċertu punt aħna ddeċidejna illi l-Istati membri meta sejrin jimplementaw il-pata stabilita u ta' tkabbir ser isegwu bażikament ir-regoli, ir-rakkomandazzjonijiet skużawni tal-Kummissjoni jekk il-Kunsill dan ma jagħmlux huwa jrid jispjega r raġuni bil-miktub u għalhekk dan joħodna lura lejn sistema ta' sanzjonijiet. Sistema ta' sanzjonijiet semi awtomatika. Benelux ma l-president tal-Eurogroup u biex nevitaw illi ikun hemm problemi bħal dawk tal-imoddi aħna. Għamilna lillo li ren. Ir-raġel ewlieni tagħna f'dan ir-rigward. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettall dwar dan għaliex ninsab ħerqan ħafna biex nitkellem mal-kollegi. Jiena żgur illi ser insibu mistoqsijiet ta' sew interessanti. L-aħħar mhux l-inqas naddu għal kummissarju Oli Ren, il-Kummissarju għall affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Madam Chair, Honorable. Grazzi, grazzi Sharon, grazzi membri, membri onorevoli kemm tal-Parlament Nazzjonali kif ukoll tal-Parlament Ewropew. Sinjuri, l-ewwel qabel kollox hija opportunità kbira għalija li nieħu sem f'dan id-dibattitu din il-konferenza fil-pront fuq semestru Ewropew u nixtieq nirringrazzja lill Sharon Bowles u anke l-membri kollha tal-ekon tal-li laqaw din il dan il-punt u ħadu din l-inizjattiva f'waqtha. Kemm Matonski kif ukoll Juncker kellmu dwar l-opinjonijiet tagħhom, il-punti di vista tagħhom fuq semestru Ewropew biex ikun hemm tmexxija ekonomika msaħħa u patt tal-euro wkoll u għalhekk nista' nżomm fil-qosor u nagħmel nagħmel viżjoni supplementari ta' dan kollu. Aħna qattajna jumejn flimkien kemm mal-membri tal-Eurogroup kif ukoll tal-Kunsill Ecofin u għal daqstant tkellimna diġa fuq il-punti di vista Ewropej tagħna biex ikun hemm tweġiba Ewropea għal l-aħħar stadju tal-kriżi finanzjarja u għal reċessjoni ekonomika. Ħanajt kelmtejn fuq semestru Ewropew u l-implikazzjoni tiegħu iżda l-ewwel nett nixtieq ngħid xi ħaġa dwar it-tisħiħ ta' tmexxija ekonomika mod ġenerali u anki dwar l-isfond fuq dwar ir-raġunijiet għala aħna ħadna din ir-rotta. Fi klim ieħor, ħanitkellem dwar l-iżviluppi reċenti fl-ekonomija Ewropea li wrow li tabelħa wasal iż-żmien li insaħħu tmexxija ekonomika. Anke jekk l-ewwel għaxar snin tal-euro kienu storja ta' suċċess kollox ma kollox. Iżda l-kriżi finanzjarja u ekonomika u rrit ċertu naqqasijiet fis-sistema u anke fil-qafas ta' politika tagħna. U għal daqstant dan kontribwixxa flimkien ma' żbalji ta' ċertu pajjiżi u anke dwar politika irresponsabbli ta' taxxi biex ikun hemm aktar nuqqas ta' stabilta fiż-żona euro. U ovvjament dan ipoġġi lill-Ewropa friskju. Nafu il-koll il-kriżi li faċċajna fil-Greċja, fl-Irlanda, f'pajjiżi oħrajn. Fil-Greċja kienet kriżi fiskali, fl-Irlanda kellna kriżi bankarja u fiż-żewġ każijiet kien hemm zbilanċi makroekonomiċi u anki divergenzi fil-kompetenzi li kollom ir-rwol tagħhom. U għalhekk il-konklużjoni ewlenija hija li neħtieġu nsibu strumenti disponibbli li permezz tagħhom nistgħu nevitaw kriżi bħalli terrepeti ruħa fil-ġejjieni u insaħħu l-qafas ta' politika tal-Unjoni Ewropea fil-politika fiskali u ekonomika. Issa il- pakket ta' sitt proposti leġislattivi fuq il-tmexxija ekonomika din hija l-ġabla tax-xewka tal-approċċ tagħna komprensiv għall-kriżi. Aħna nsaħħu l-żewġ aspetti tal-patt ta' stabilità tkabbir billi nestendu wkoll l-kamp ta' applikazzjoni ta' sorveljanza ekonomika għal prevenzjoni u l-korrezzjoni ta' sbilanċi ekonomiċi billi ntejbu wkoll il-mekkaniżmi ta' nfurzar tagħna u billi insaħħu l-oqsa makroekonomiċi tagħna u fiskali biex bekk nkunu nistaw nejnu l-Europa u l-Unjoni biex bekk tkun mamra bil-istrumenti u l-odot possibli meħtieġa biex ikonna tkabbir eh, sostenibli u tkattir tal-impjegi fl-Europa li tant għandna bżonn. Għalhekk inħoss l-importanti ħafna li il-Kunsill kien kapaċi llum jaqbel dwar approċċ ġenerali fuq il-pakket leġislattiv li għandu ħeffef il-negozjati bejn il-Parlament Ewropew biex bekk intemmu xogħol leġislattiv sal-aħħar ta' dan is-sajf. Nittama u nafda li dan isir bl-aktar mod ambizzjuż biex bekk ikonna xogħol tajjeb fl-aħħar mill-aħħar. Nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Ungeriża għal xogħol kostruttiv tagħha u għal xogħol siwi li għamlet fil-Kunsill u nixtieq ngħid ukoll li meta l-Kummissjoni wrid l-idejat tagħha u l-inizjattivi fuq l-infurzar ta' tmexxija ekonomika fir-rebbija li għaddiet sena ilu eżattament kien hemm ħafna xettiċiżmu u reżistenza Illum, minnaħa l-oħra, mhux biss il-Parlament Ewropew iżda anke l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qegħdin jappoġġaw mod ġenerali sitt punti leġislattivi u l-punti ewlenin tagħhom u għalhekk naħseb li qed nagħmlu riforma storika ta' tmexxija ekonomika. Dak li għandu x'jaqsam ma' semestru Ewropew li huwa fil-qalba ta' tmexxija ekonomika li ġi proposta oriġinarjament xi ftit snin ilu minn Prim Ministru tal-Lussemburgu Jean-Claude Juncker li qiegħed hawn bil-qiegħda ħdejja. Nifraħlu għal din il-kisba importanti u nixtieq ngħid li din hija inizjattiva li issa saret realtà u ta' bilħaq hija importanti ħafna għall koordinazzjoni ta' politika ekonomika. U f'dan il-kuntest u dan huwa l-ewwel punt tiegħi marbut mal-Semestru Ewropew, il-Kummissjoni saħqet mill-bidunet li l-Parlamenti Nazzjonali iridu jiġu involuti fil-sorveljanza u fil-sorveljanza budgetarja. Aħna edna li il-Kummissjoni u fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill għandu jkollu kompetenzi biex bekk ikun jista' jagħmel sorveljanza tal-budget nazzjonali b'stadju aktar bikri Dan kollu ma jfissirx li aħna nistaw jew ma nistawx nkunu involuti mal-linji budgetarji nazzjonali. Minflok se tfisser li ħanna analizzaw periodikament il-linji budgetari u anki l-bilanċ fiskali globali fuq il-budgets nazzjonali u anki l-abbozzi tal-budgets nazzjonali fl-imkien fl-Unjoni Ewropea bil-istess mod ta' sorveljenza ta' politika li kena s-soltu. Il-Konsil jiddeċidi qabel ma jkun hemm l-abbozza saħħari tal-linji budgetari mill-Gvern u għandu dritt ukoll li jagħmel rakkomandazzjonijiet u jistenna li jkun hemm azzjoni ta' rettifika. Hemm min qal li din tmur kontra s-sovranità tal-Parlament, jiena ex membru ta' Parlament Nazzjonali u anke tal-Parlament Ewropew u jiena konsu bisħiħ tal-kwistjonijiet marbuta ma' setat fiskali u setat parlamentari. Din mhix ksur ta' demokrazija iżda hija xi ħaġa marbuta li niżguraw li l-istati membri jirrispettaw l-istess regoli li huma stess iddeċidew fuqhom kien fit-trattat kif ukoll fil-patt. Biex bekk jipratikaw dak li kienu jipratikaw. Issa, fil-rigward l-implikazzjonijiet ta' semestru Ewropew dan huwa element wieħed tal-strateġija komprensiva li hija mamula minn konsolidazzjoni fiskali intensiva u anki tisħiħ ta' tkabbir biex ikun hemm riformi strutturali kif ukoll ikun hemm twettiq tal-rkupru finanzjari u anke t-tisħiħ tal-punti fiskali u finanzjari tagħna. Palma għal Jean-Claude Juncker, il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa d-dieħla huwa mistenni li jieħu deċiżjonijiet politiċi ewlenin importanti f'dan ir-rigward u bekk jipprovdi linji gwida politiċi għal kummissjoni u għall istati membri f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol fil-qasam tal-politika ekonomika u fiskali u fis-sorveljanza tagħhom. Sinjura President, nixtieq nagħlaq billi ngħid li il-gvernanza u riformi tal-politika li hemm bħalissa fiħdan l-Unjoni Ewropea juru li l-Ewropa starru l imiet meħtieġa minn din il-kriżi u issa qiegħda taġixxi skontom b'determinazzjoni kbira. Madana kollu, dan kien riżultat hemm riżultat ta' suċċess li mhux garantit li uħorġu mill-kriżi u għalhekk huwa essenzjali li n-għadu attenti għas-swieq finanzjari u ma nbaxxux rasna u ma nbaxxux l-ambizzjonijiet tagħna biex bekk ikun hemm twettiq sħiħ ta' riformi kollha mixtieqa. Jekk nkunu għaqlin u nkunu determinati f'dan il-kuntest, aħna tassow nistgħu nkunu ta' suċċess u nibdlu l-affarijiet. Rajna l-sena tal-kriżi u nittama li nkun nistgħu noħorġu minn din il-kriżi u bekk din is-sena tkun is-sena ta' riformi u tal-lajxin mill-ġdid għal l-Ewropa. Grazzi ħafna, tajta President, nixtieq ngħidilkom li bħalissa għandi tnejn minn nies biss li qed jitolbu l-kelma jekk hemm aktar jistgħu jajduli is-sena tlieta u anke l-membri tal-ekon jistgħu jgħiduli biex bekk nistgħu ndaħlu l-ismijiet ta' kulħadd. L-ewwel is-Senat tar Repubblika Ċeka għandi l-Sur Sefcovic, President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej. Nowa nieħtu ħin għall mistoqsijiet u mbagħad tweġibiet. Grazzi President. Jiena nixtieq ngħid li jiena napprezza l fatt li intom tajtuna din l-opportunità biex niddiskutu dawn il kwistjonijiet intergovernattivi hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Tassaw napprezza din l-opportunità. Minnaħa l-oħra, jina daqxejn imħasseb li qed nitkellmu dwar miżuri importanti ħafna li għandhom jiġu adottati mill-Kunsill Ewropew fi żmien xartijim. U għadna ma nafux kif il-miżuri ser ikunu fil-fatt. U għalhekk nixtieq nistaqsi l-Kummissarju Oleren u l-oħrajn fil-panel jekk jistgħu xie specifikaw xin huma dawn il-miżuri, jekk jistgħu xie ċaraw aktar dak li ħajġi diskuss fil-Kunsill Ewropew. Jien ma nixtieqx inkun f'pożizzjoni ta' Prim Ministru li fi 11 ta' filgħaxija ser ikollu jħabba wiċċu ma' deċiżjoni u mbagħad ikollu bissa nofs il-lejl jew satejta fil filgħodu biex iddeċidi fuq kwistjonijiet ta' importanza ewlenija. Naħseb li għandu jkun hemm dibattitu nafu li mhux qed nsolvu l-kriżi issa iżda ngħidu li dawn huma miżuri li tiġu jiġu adottati biex bekk nevetaw li jkun hemm kriżi fil-ġejjieni. Il-kriżi korrenti? mhux se solvi ruħa waħedha. Naħseb li dan id-dibattitu ilu għaddej fil-Parlament Nazzjonali qed diskutu dawn affarijiet bbażi ta' kuljum u nixtieq li jkollna dettalji speċifiċi min naħa tagħkom fil-panel fuq il-miżuri li ħajdu adottati, li għandhom jiġu adottati biex bekk responsabilta ma tittaħħitx mill-gruppi politiċi li jagħmlu ħafna wedit ġenerali qabel iż-żmien tal-elezzjoni iżda mbagħad l-istess gruppi jagħmlu deficits kbar. Grazzi ħafna. Issa mill-Litwanja is-Sur Andrija Kartis. Išties e, mane domintų. Grazie, Presidente. hawnhekk. Jiena nixtieq nifoka l-ħin ta' kelma tiegħi fuq żewġ punti. L-ewwel il-Patt Ewropew. Dan ikopri miżuri li diġà jinsabu fil-Patt ta' Stabilta' u Tkabbir grazzi għal trattat ta' Lisbona u għal testi oħrajn. U għalek naħseb li hawnhekk irdupjar tal-isforzi U għalhekk il-mistoqsija tiegħi għala kien meħtieġ li jkollna dan l-irdupjar tax-xogħol. Diffiċli naraw x'inhu għal valur miżjud għaliex dawk li kemm għal dawk li huma fiż-żona euro, dawk li mhumiex jinsabu f'taħt ċirkostanzi differenti. Dawk li mhux membri ta' żona euro għandhom muniti differenti, għandhom munita tagħhom u għandhom sitwazzjonijiet bankarju monetari differenti Aħna għanna bord tal-monita fil litwania li jagħmilna f'sitwazzjoni differenti meta mqabbel mal-Polonja pereżempju. U għalhekk il-munita tista' tiġi żvalutata li mhux l-istess każ f'pajjiżi oħrajn. U f'pajjiżi mod partikolari. U għalhekk il-konsegwenza ta' dan hemm sensiela sħiħa ta' differenzi li jħorġu minn dan u għalhekk il-mistoqsija tiegħi il l-Patt Ewropew ħajkun il-patt tal-euro ħajkun aktar diffiċli biex ċertu membri jsiru parti mid-żona euro għaliex aħna mħazbin dwar dan. U hemm kwistjonijiet oħrajn li huma voluti u li huma suġġetti għal deċiżjoni f'Ecofin. Per eżempju, sorveljanza ex ante fuq il-budget li hija importanti, iżda sorveljanza ex post hija importanti xorta waħda lina fil-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk bekk nkun nistgħu naraw kif il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jkollhom kontroll ex ante kif ukoll ex post. Naħseb li din hija essenzjali għal kunċett stess ta' responsabilità għal dawn l-affarijiet u din tagħmilha possibbli fejn ninsabu fl-aħħar mill-aħħar fir rigward l-obbligi u rispett ta' dmirijiet tagħna. Kummissarju kienet ħares lejja qabel u ħaseb li peress li kellna mistoqsija dwar dak li jinsab fil-patt u issa għedna li jem irdupjar tal-pat ma' kustjoniet oħrajn, forsi nistaw nitkelmu dwar dan u ikonna l-ewwel tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. Na darba għandna l-ħin m'hemmx għalfej nqogħdu ndaħlu aktar mistoqsijiet. Olli tixtieq titwieġeb? Iva, grazzi fil-fatt Jena xtaqt li turini sinjal fejqjat il-kellima ma stajċ naraħ minnaw imma insama ħan għamil ħawiġib dana ħagġa u koll il-president tal-Euro Jean-Claude Juncker u koll semma dinja ħagġa li ġrat fis-summit tal-Eurozone u kien qed hemmhekk jieħu deċiżjonijiet imma fuq l-aspettattivi tal-Kunsill Ewropew ġimgħa d-dieħla. Il-Kunsill Ewropew għandu jieħu deċiżjonijiet fuq it-tweġiba komprensiva li skopri wkoll konsolidazzjoni fiskali intensifikata li hija kwistjoni tal-Istati membri u l-impenji tagħhom. Imma dana jorbot ukoll mal-patt ta' stabilità u tkabbir. Pereżempju, il-Portugal ħa miżuri stretti ħafna fuq il-konsolidazzjoni fiskali u l-miżuri strutturali dal-aħħar. Anki ġara wkoll f'pajjiżi oħra dan. Jiġu naraw ukoll ftehim politiku bil-politiku fuq mekkaniżmu permanenti ta' stabilità Ewropew. Irrid ikollna wkoll appoċ għal pakketti leġislattivi u l-governanza. Irrid ikun hemm stress tests u ristrutturar u rikapitalizzar tal-istituzzjonijiet bankarji. Biex nelbu dawn l-aħħar stadji tal- kriżi irridu nieħdu azzjoni fuq ħafna livelli differenti. Din f'ċerti stati membri hija eh, kriżi ta' dejn sovran, f'ċertu kazi oħra hija kriżi bankarja, kazi oħra kriżi fiskali, jiġifieri jekk inħarsu lejn l-ekonomija Ewropea bħala membri parlamentari tistaw taraw li l-ekonomija Ewropea bil-mod il-mod l-ekonomija reali edha sirkupra. U anki il-fatt li jdu zidu l-impjieg bil-mod il-mod qed jiġi minnat mill-suq finanzjarji u dana rridu din it-tadida mis-suq finanzjarji aħna niġġildula. Nittama dana jiġi indirizzat il-ġimgħa diħla mill-Kunsill Ewropew. You can also give us a, a bit of an update from Eħe, kellna daqsxejn ta' ġornament mill-Ecofin dwar il-ftejm li sar bejn il-ġimgħa flasġija u s-sibt għaliex il-Ministri tal-Finanzi huma jkunu jridu jitħlu iktar fid-dettall minn dak li ikunu għamlu il-gvern il-kapital gvernijiet forsi li jenna xaħġa fuq dan, Sur President Juncker. Iva, Signora, ħamilġeb il-mistoqsija tal-membru Litwan l-ewel u Iva, mela. Eżattament, il-patt tal-euro u l-patt tal-kompetittivita għek għed tiġi organizzata fil-verità m'għandix valur miżjutu. Ekolli nammetti li l-esperjenza li ġbart matul is-snin għalmitni ħafna jkollna dibattiti għaddejjin madwar l-Ewropa kollha mingħajr ma jkun hemm l-ebda tip ta' indikazzjoni għalfejn qegħdin isiru minn fejn bdew għanna l-patta stabilita u tkabbir, għanna il-politika u l-linji gwida tal-politika Ewropea, l linji gwida integrati. U dimensjoni tal-impjiegi f'kull laqgħa tal-grupp tal-Ewro għanna situazzjoni dettaljata kull darba ta' żewġ stati membri ikollok rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi għal kull wieħed mill-istati membri sabiex kulħadd ikun jista' jbiddel il-politika illi qed isegwi jekk hemm bżonn u forsi staqsu fejn xorta għandna bżonn patt Ewropew. Ovvjament, Idu narawa din il-ħagġa bħala parti minnu jisu umbrella l-istrumenti kollha jridu jkunu kollha taħt l-istess umbrella, taħt l-istess kollha fl-istess keffa. U l-idea illi l-istess kapijiet ta' gvernu stat jistaw um, anki affarijiet li għandhom xieqsmu ma' riforma nazzjonali, idea ġodda wkoll. u jkun hemm elementi ta' eh, peer review per eżempju. Jina ma stax ngħid jekk se jaħdem jew le dan il-patt, però li nista' ngħidu li m'hemm l-ebda garanzija li ħajkun suċċess awtomatiku jekk inħarsu lejn iż-17 kap ta' stat u gvern ta' zona euro u jekk ikun hemm oħrajn li jnaqdu magħna Jekk ħajkunna qegħdin iddiskutu dettalji għabbażi ta' speċifiċitajiet nazzjonali, parlamenti, il-problemi li jiffaċċjaw il-parlamenti nazzjonali. U jekk għadu jaħsbu fuq kif għamilt kif mart, kif mar liħor, minn flok ħarsu li bħala xi ħaġa kollettiva, speċi kif mor naħna, x'għamilna. Hemm bżonn ikun hemm din il-sens ta' kollettività, pereżempju fis-servizzi, fis Hemmhekk fid-direttivi ta' servizzi għamilna xi ħaġa li tmur lil minn dak li jista' jiġi sorvejat minnha tal-istati membri. Pereżempju, is-Sinjura Merkel. Rejna non-paper li toħroġ minn ma nafux minn fejn eżatt għax jara papers li joħorġu minn hawn minn ministeru mill-ieħor, però danna kien dwar it neħija tas sistema ta' um, indexation. Fi żmien 12 xahar, din idea. Elina tlabtom jispjegaw ili għatilhom spjegaw li ftit x'inhi differenza bejn sistema Belġana u dik lussemburgiza. Ma jafu. Nix għad nikritika unek, ma kena prim ministri li ma kena xiafu li f'pajizom stess kien hemm mekkaniżmu ta' indexation fuq il-ftehim ta' bargaining kollettiv u il-kap tal-istat stess ma kienx xef bihom, issa kien il kap tal-istat jew tal-gvern u taf x'in is-sistema jekk ma tafx id-dettalji kollha tas-sistema mbagħad tittieħu deċiżjonijiet dwara dina ma tistax allura tagħmel l-affarijiet tajjeb. U jekk ħajġri hekk alla dan il-patt ta' stabilità tkabbir u kwalunkwe patt ieħor ħajkun imminat sa mill-moment li twilet. Fil-2005 fil-Konsil Ewropew kellna patt ta' zazax, patt ta' Ewropew. Jina nafa xina dak iż-żmien kont il-President tal-Kunsill. U normalment tifsakara il-President tal-Kunsill il-presidenza tijak tal-Kunsil għax dak huwa wieħed mill-iktar punt importanti fl-istorja tal-komunità tal-pajjiż tiegħek u nifsakar ħafna pompa u ħafna fanfarri f'din meta nidejna din is-sistema dan il-patt. U minn dak inħar laqas ma smajn iktar biedi, naf flux xtar minna. Kieku l-ministri rridu illi jimplementaw il-pazzi ġdid tal l-euro, dan ħajkun problema kbira, falliment, għax il-Kommissjoni tagħmel xogħla trid tirrikjedi l-entitajiet tal-Kunsill biex jagħtu semhom li tkollna xogħol fuq gruppi ta' ħidma fuq livell ta' gruppi ta' ħidma fil-Kunsill il-Parlament Ewropew ukoll tiġi tkun involut u jkollu id-dritt isemma leħnu il-parlamenti nazzjonali jiġu involuti wkoll. Għaliex ovvjament ħajkollhom interess ma' fiha l-ħaġa. Ġifieri m'hemm l-ebda valur miżjud fil-metodu in-nifsu għaliex qed insegwu miri differenti minn dak li kellna l-patta l-euro. Ninsab konvint li l-istati membri ta' li għandhom l-istess munita jeħtiġu iżjed koordinazzjoni minn l-oħrajn ta' sab... Imma Ejja ma noqodux namlu dan it-tip ta' distinzjoni fl-Ewropa bejn idu illi kunem grupp ta' zona euro u l-grupp liħor li għadin barra mill-euro. Ma namlux distinzjoni ta' dan it-tip. Għalhekk il-kollegi Pollakki u Litwani u oħrajn jistgħu jitolbu li 17 ta' żona euro mandom xi jaħdmu waħedhom mingħajr ma jinkludu l-oħrajn huma qalu li ħajkunem jew jgħidu li ħajkunem hemm oħrajn li ħajjinaqdu maż-żona euro eventwalment u rridu nużaw il-mekkaniżmu ta' stabilità. jina meċi laqat apposta niddiskutu daw l-affarijiet il-pat tal-euro ma nix narawħ bħala ostaklu iħor għal pajizi li għadhom mumiex mal-euro u l għadu eventualment. Jina konvint li iż-żona euro mejjiex xi klabb esklusiv. Kwalunkwe pajjiż illi iżommu jirrispetta il- sistemi u l-kriterji ta' dħul jista' jingħaqad u kwalunkwe li għaddi mit-test biex ngħidlek għandu jiddaħħal. Dina mhix kwestjoni ta' preferenzi. Kull min jgħaddi, kull min jirrispetta l kriterji jingħaqad mal-munita euro. Znaf per eżempju li l-Parlament Zedis kellu kunċa differenzi tal-liġi u għadhom jiftakru d-dettalji u ma ta' trattat ta' Maastricht imma ovvjament dak li kun irid isegwi u jizoma trattati anke kif dawn jizvilupaw u jevolvu. Rigward issa il- l eksanti, ecc. Xorta, naħseb jena li li tukunem evalwazzjoni ex post li tkun il-kompetenza tal-Parlamenti Nazzjonali. Aħna, kif ukoll il-Parlament jridu nkunu situazzjoni li ndiskutu anke ir-riformi strutturali. Jiena nibża però li valur miżjud m'għandniex. Grazzi ħafna għajjimna issa id-diskussjoni donna u jekk tippermettuli Mela le. Saqsitu dwar il-segwitu tal-Konsil Ewropew tal-ġimma li għaddit. Jena il-biraħ laqajt il-grupp Euro biex niddiskutu dawk il-punti li kienu għadhom pendenti. Il-kapit ta' stat u gvern ta' 17 il-pajis taż-żona u ramlu progress għax aħna ipprovajna nżidu kapaċità tal-faċilità tal-440 biljun. Sabiex naċċertaw ukoll li l-mekkaniżmu ta' stabilità li jidħol fis-seħħ f'Ġunju 2013 ikun ta' 500 biljun minn flok. Però, dak għandu xaqsa mal-gvern tal- mal-Konsill Ewropew. Aħna ma tħanix daw dettali, sempliċement binna li hemm bżonn innaqsu l-livell tal-Greċja b'mitt base point u biex nżidu il-perjodu ehm, li għandhom l-autoritajiet Griegi għal seba u seba snin u nofs. Pero ma għadnix noqdu nidħlu fid-dettalji dwar pezzijiet tal-mekkanizmu ta' stabilità ma għadniġ nidħlu dwar il-regoli ta' governanza laqqas għal dan il-mekkanizmu ġifiri minnħatana għandix wisq progress fil-rigward tal-istruttura tal-kapital tal-mekkanizmu. L-opinjoni tal-istati membri kienu għadhom ivarjaw ħafna bejnietom. Għalek jina Id-deċidejt li nerġa' laqal il-grupp nhar it-tnejn li ġej dan ħajkun din ħatkun laqal li ħajattendu għalija 27 stat membru. Normalment il-Ministru tal-Finanzi Ungaris ħajkun qiegħed imexxi dik il laqgħa però peress li din hija laqgħa biex ngħidilha jekk il-leċta u mhix l-Unjoni Ewropea li qed laqaħa ma' qed iltaqgħu ma' rappreżentanti ta' 27 stat membru li qegħdin jiddiskutu mekkaniżmu intergovernamentali mhux fit-trattat. ċem dawk li jixtiequ mekkaniżmu Ewropew hemm dawk li jixtiequ li naddu mill-ewwel l-approċċ intergovernamentali għalhekk ridna aħna Eh, rajna li kanna bżon la oħra u dinna ħalla għawa nar snin li ġejn sabiex naqblu fuq dawk il-punti li għat malħaqnix ftejm dwarom u illi għalek fl-24 u 25 ta' marzu l-Kunsillu kun Għanna donatu rispons globali għal krizi tal dejn sa' tmim il-ġuħad diħla. rridu illi ma naqawx taħt l-ispettattivi ta' s-swiq finanzjarji. Aħna dejjem qegħdin pass lura fl-Ewropa. Kieku konna daqsxejn iktar zvelti, daqsxejn iktar eh, kreattivi, forsi rna xena nkunu um, dejjem pass qoddim u qabel is-swieq finanzjarji ma maħniex dejjem paslura u illa aħna dejjem paslura dejjem huma ikollhom il-vantaġġ. Grazzi, ma nafx jekk kontx qed taqra diskors tiegħi jkolli ngħid. Għanna nies mhux ħażin li jixtieq jitkellmu issa, però l-ewwel ħanaddi għal membri ta' Parlament Ewropew ħaniħu ħanżom l-ordni ta' kif dak li jkun Eh, talab biex jitkellem. Sur xintis. Grazzi, Signor President. Rapporters sull lum Ipprovaw jiċċaraw l-affarijiet, pero jkolli najt illi l-affarijiet kif smajna xikallom xie għajdu iktar ħawduna. U naħseb illi anke fost ċittadini hemm ħafna nuqqas ta' ċarezza ma mhux qed jifmusew sew law daffarijiet il-governanza eh, ekonomika, il-patt ta' stabilità, l-euro, l-mekkaniżmu. U għannek li għanna li kullħat għet jiġġielet għal setat għal poter fl-istituzzjonijiet il-Konsil, il-Parlament Ewropew, il-Parlamenti Nazzjonali. Isu, l-affarijiet qed jiġu diskussi fl-istituzzjonijiet imma mbagħad organizzazzjonijiet oħra jitwarbu. X'jiġri kieku l-Parlament Nazzjonali ma jaċċettax dawn l-affarijiet, pereżempju il patta tal-Ewro. xinu dan? Dana jisu qegħdin nibdlu trattat bla ma namlu għadda sekkovja ħalli ma jkollni xalfej jgħaddi eh, ma jkollux xalfej jiġi approvat mill-pubbliku. Jisna laffajt li ma stajniex nadduhom mill-bib qed nadduhom it-tieqa. Għandna bżonn ta' disciplina, approċċ koordinat biex nindirizzaw il-problemi, per eżempju, il-qatil li qed jiżdied u dinha mhix qed naradu l-koordinazzjoni. Isna qegħdin nippruvaw nibdlu lil kulħadd fil-mudell Ġermaniż. Din il viżjoni kulħadd jaħseb li nistgħu nibdlu il-pajjiżi l-oħra f'Ġermanja żgħira Din dina ħatkun is-soluzzjoni għal problemi tal-Ewropa. Grazzi ħafna u issa mill-Awstrija. Is-sur x'tumru. Grazzi ħafna, Signor President, per il-koll kontenti għawnek li għanna dan il-pat tal-euro għalek nirringrazzja li kullħat li i-permetta li dan i-seħ. Il-politika hija l-arti ta' dak kollu li hu possibbli. U kulħadd jipprova jsib il-punti li għandu komuni. Ovvjament l-Ewropa għanda problemi, għanda problemi bl-elettorat, bil ċittadini għax jiddu immorru dimom u nfemmuhom l-affarijiet huwa diffiċli u li wieħed jipprova mill li m'għandniex kriżi Ewropea imma kriżi f'ċertu pajjiżi Ewropej. Għaliex dak li jkun qed nisemgħu jisimgħu affarijiet bħal eh, bailout Ewropew. Aħna jridu ngħidulhom li le mhux da il-każ. Mbagħad innisidna kellna it-Trattat ta' Maastricht, il pat ta' Stabilità, trattat ta' Lisbona, dana kollha dna li huma suċċess u issa dan il-Patt tal-Ewro qegħdin ngħidulhom li ħajkun suċċess ukoll. Imma meta aħna morru lura f'pajjiżna u nisgħidulna imma Kif tafu li dan is-suċċess ta' darbaħa jizbo il-tentattivi l-oħrajn kollha ta' qabel? diffiċli biex tispjegalhom iċ-ċittadini din hija l-vuċi tal-esperjenza fuq kollox. Grazzi ħadd nota tal-mistoqsijiet tagħkom u mbagħad ngħaddu għat-weġġibiet iktar il-qoddim. Is-Sur Papandrew. Grazzi ħafna, Sr. President. Damet nishtiq ringrazzja l-kellima. Naħseb li tassew ħaġa tajba li għanna l opportunità li ikonna din id-diskussjoni ma' rappreżentanti tal-istituzzjonijiet kollha fl-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Naħseb li affarijiet tajba daw. Jidu naċċertaw ikun hemm livell ta' interess komuni hawnhekk. bekk nistaw naċċertaw li l-istituzzjonijiet ma jkunux jisom imbeda ħafna miċ-ċittadini tagħhom. Issa il-ċittadini għaddi ħarsu lejn anke biex innaqsu l-burokrazija x'din hija ħaġa li huma ma tantx ovvjament jixtiequha din il-burokrazija. Sanek għandna qafas koerenti għal governanza. Koordinazzjoni għadjem kruċjali u li naħseb jiena u naħseb illi uħu oħra jaqblu miegħi illi l-problema tal-Ewropa u d-deċiżjonijiet li tieħu jiġu tartwis u ma jkollhomx l-impatt illi dejjem nittamaw li kollom. Reċentement il-Kunsill ħad deċiżjonijiet Ma nafux jekk daw se jsolvu il-problemi tal-Ewropa, għazbis qed insemmi l-Greċja u l-problemi tagħha. Però qed nassumi li minna u ftit ieħor ħajkun bżonn nieħdu deċiżjonijiet oħrajn ġodda. Ġifir qatt ma jkollna soluzzjoni definittiva għal problemi li nkunu qegħdin niffaċċjaw la problemi tal-Ewro u laqas il-problemi tal-Ewropa. tal ewro u laqqas il problemi tal il problemi tal ewropa Id-disciplina budgetarja hija essenzjali. Iva, jdu ħarsu lejn il-futur. Imma danna bizzejiet il-problemi tagħna huma biss eh, ta' natura budgetarja. Nasab għanna problemi li tassew eżżu s-sistemi bankarja tagħna u li konna bżonn ir-riformi għal sistema sħiħa bankarja u s-sistema finanzjarja kollha kemm hi. Fl-2010 forsi tiftakru illi il-hedge funds kienu qegħdin jagħmlu bonuses rekord għal managers tagħhom u l-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja ma ħaddux il-miżuri neċessarji sabiex iżommu kontroll fuq dawn il- partijiet tas suq u issa illum il-ġurnata ċittadini għadin u għadin ikollhom ibatu għal dawn l-iżbalji li saru. Issa dan il-patt tal-istabilità u tkabbir bħala parti mill-istrateġija 2020 għalulna. Ovvjament, Dan huwa minħabba li konna naċċettaw il-fatt li tatta tal-Lisbona huwa falliment. Ħankunu nistgħu nikkompetu maċ-Ċina, mal-Indja, mal-dinja rbija u l-bidliet li għaddejjem minnhom bħalissa. Kienu xi ħadd li seta' jantiċipa x'kellna bżonn eh, namlu f'dawn l-avvenimenti li ħadd ma kien qed jistennihom. Issa x'ħan għamlu aħna ħankun naqdin fuq dimnet ta' riċerka u l-iżvilupp ħajkonna xi ħaġa x'ngħaddu l-ġenerazzjonijiet li jmiss ħalli mhux jirtu biss dejn minn għanna imma jrid ikollna sistemi edukattivi tas-saħħa illi nistgħu ngħaddulhom. Milli qed nara sissa ma tantx naħseb illi ħajkonna wisq x'għaddulhom lill-ġenerazzjoni ta' warajna. Persuna oħra mill-Parlament Ewropew, l-Onorevoli Luling. Grazzi ta' sew, Sinjora President. L-ewwel nett jiena nixtieq ringrazzja lis sur Juncker talli poġġinna l-affarijiet u għalidna kif jinsabu bħalissa dwar dan il-patt tal-euro. Għaliex inġenwament jiena kont naħseb illi dak lekk imsejja six-pack is-sitt proposti minnaħa tal-Kommissjoni biex tisħa u s-saħħa id-disciplina budgetarja dak li għandu xaqsam il-governanza ekonomika, jiena sibt illi kienu dawk il-proposti illi aħna kena nindirizzaw, kena nifukaw dwarom u nibdluhom fi proċedura ta' kodeċizjoni biex aħna nadduhom. Għallin qaserba minnhom jaqgħu taħt il-kodeċiżjoni. Jiena kont naħseb illi dak kien hemm fil-qalba tal-isforzi tagħna wkoll fil-qalba tal-isforzi tal s-għadin naraw dan il-patt tal-Ewro. Issa ma nafx fejn ser naqbad. Nati rasi għaliex Aħna interessati fil-proposti tal-Kummissjoni illi ikkonna ftejim b'saħħtu bejnietna tajja kwis aħna ser inkomplu b'diskussjoni dwar dan iżda ikolli ngħid kif nista' ngħidha din b'mod diplomatiku qed insib problema biex insib il-klim tajbin. Jiena minix taqsek sodisfatta blaħar sviluppi. Kelli xi mistoqsijiet ma dal għadu l-tqajna mal-Sinjura Lagard u s-Sur Schäubler u s-Sur Schäubler diġa għalimna l impenni kbar tal-Ġermanja waqt jitkellem dwar biljuni għall-finanzjar tal-pat tal-mekkanizmu il-ġdid ta' stabilita' mekkanizmu Ewropew. Dan huwa minnu illi issem illi ħajġi allokat għal dan il pat L-offert taqsek ċari bħalissa. Aħna għadin nitkellmu dwar il-biljuni illi dawn il-pajizi ser jkollhom eh, jagħtu immedjatament. Jina nixtieq illi din il-biċċa ta' xogħol tiġi ċarata hawnhekk għaliex jiena li sur Schäuble staqsejtu jekk dawn il-flejjes u miserġu mħalsa mal-ewwel. Forsi tista' tgħidilna kif ser isiru l-affarijiet f'dak li għandu x'jaqsam il-qsim tal-pis għal kontribuzzjonijiet għal dan il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea. Aħna kellna opportunità wkoll illi nisimaw minn is-Sinjura Lagarde dwar l-FTT, it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Il-Parlament irċieva xi tarif u kif il-kol ta' fuq il-maġġoranza tal-Parlament Ewropew adottat proposta dwar dan, imma ma tkellimniex dwar il-żona euro biss. Sunira Lagarda Lodu qalet illi din it-tip ta' taxxa tista' tiddaħħal fiż-żona euro biss. ma nafx kemm. Sur Cameron sejjer iħalli dan isir, ma nafx kemm ser natu flejjes biex iħalli jippermetti li dan isir. Dwar l-Eurobonds, dwar dan id-diskussjonijiet marbuta mal l-Eurobonds, l-Eurobonds qegħdin naraw li din qed tinbidel fi gwerra fl-Ewropa. Dan il-Kumitat aħna ser ikonna niddeċidu meta ser nadottaw il-pakket ta' governanza ekonomika. Jiena ma naħsibx illi dan l-istrument irridu nużaw biss biex nifinanzjaw id-dejn brata aktar raġonevoli kif qed jgħidu xi ħud. Iżda fl-istess waqt kulħadd jaf illi f'xi stadju jew ieħor l-Eurobonds ser insibuhom qudiemna. Inti surren tista' tgħidilna tista' tfassal il-tiġijiet neċessarji għall-introduzzjoni tal-Eurobonds li din issir xi ħaġa kompletament normali u naturali u xtip ta' kwalifiki ser norbtu ma' dan. Grazzi tassew. Issa ser ikkonna rawn ta' tweġibiet, ser indur l-ewwel lejn il-Ministru memx għalfejn twiġbu kollox imma nittamaw illi sakemm tlestu tlieta li jintom kulħadd ikun wieġeb kollox. Grazzi Sharon. Jien nixtieq nibda billi ngħidilkom illi jiena naqbel 100% mal-kollega mill-Awstrija tagħna. Illi miex il-kriżi tal-euro, imma l-kriżi hija l-kriżi finanzjarja ta' xi pajjiżi, ta' xi ekonomiji tal-żona euro il-problemi tagħna qed ifeġġu minħabba s suċċess kbir tagħna għaliex l-ewro kien suċċess kbir f'dawn l-aħħar 12-il sena. Ejjew naraw ġara fl-modi kenna l-euro fl-1999 dan kiseb ċertu momentum sar dejjem b'saħħtu u mbagħad bħal taber ta' berqa u qut minn din il-krizi finanzjarja. U għalek irridu inwaħlu f'dan is-suċċess kbir tal-euro. Mannix sistema ekonomika u finanzjarja Ewropea omogenja wara il-pajizi tal-zona euro tagħna u għalhekk Din hija raġuni għaliex aħna l-politiċi Ewropej, l-ekonomisti, il-ministri qegħdin nippruvaw nfasslu rispons komprensif għal dawn l-isfidi kollha. Għalhekk ta' kendu xaqsam il-bidla fit-trattat Din hija parti minn dan ir-rispons komprensiv. Dwar il-pakket dwar il-governanza ekonomika jew inkella il-sitt leġislazzjonijiet. Dawn huma parti minn dan ir-rispons komprensiv ukoll. Dwar is-semestru Ewropew dan huwa suġġett tagħna bħalissa jew inkella wieħed mis-suġġetti tagħna li qed nindirizzaw. Is-semestru Ewropew il-proċedura kollha kemm għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika aktar b'saħħita aktar ta' suċċess fih dan l-Unjoni Ewropea din ukoll hija parti mir-rispons komprensiv tagħna. Fir-rigward tal-patt tal-euro wkoll f'dak li għandu x'jaqsam il-kompetittività, il-patt tal-kompetittività għal darb'oħra dawn huma parti minn dan il-kompitu illi qed ikopri il-rispons komprensiv. Mbagħad hemm elementi oħra. Ir-regolament tas-servizzi finanzjarji u l-proċedura marbuta ma dan hija parti wkoll mir-rispons komprensiv tagħna. Għal daqstant, kollox ma kollox, Signora President, il-punti huwa illi il-ħtija ta' dawn il-problemi hija marbuta ma' suċċess tal-euro f'dawn l-aħħar 12 sena. U għalhekk aħna rridu fl-aħħar net nibnu sistema ekonomika Ewropea aktar integrata, sistema finanzjarja aktar integrata. U għalhekk aħna ser nsiru aktar integrati dinja kwistjoni ta' koordinazzjoni tal-politika tagħna, ma din hija proċedura illi tiġi applikata pass wara pass, forsi għad fadlilna xi ftit ta' snin oħra biex aħna nirnexxu u biex ikonna ekonomija Ewropea integrata u sostenibli. Imma nittamaw illi jirnexxilna. Ħafna mill-illi kienu diretti għalik Jean-Claude forsi tixtieq twieġeb. Je réponds d'abord aux questions que je vais laisser. Ser niprofa inwieġeb għal mistoqsijiet ma forsi oli jista' jweġibhom aħjar minni. Forsi nistgħu naqsmu għan bejnietna un wieġbu mistoqsijiet differenti. Naħseb u li inti nisek twieġeb il-mistoqsijiet marbuta mar regolamentazzjoni finanzjarja. Għalix sunira messil qalet illi aħna ma minna xejn fil-rigward ta' regolamenti. Jo, ma minnix bizzejiet. Ija sa ċertu punt għanda raġun. Dan mu tort tal-Komissjoni, ovvjament Issa dwar il-mistoqsijiet l-oħra, il-kollega Grek fl-iktar xellu kien bijet tiegħi. U għal il-patt tal-euro qablu dwaru il-gvernijiet. Ekku, dan huwa patt illi jaqqat il-gvernijiet ta' żona euro u kull min jixtieq jissieħeb magħna. Il-gvernijiet illi iffirmaw dan il-patt huma soġġetti għal skrutinju parlamentari ma nafx b'nadi oħra kif iseħħu l-affarijiet, iżda minn fejn ġejn jien hekk jaħdmu l-affarijiet. Qabel ma nattendu il-Kunsill Ewropew il-parlament tiegħi il-parlament tiegħi għalli biex niltaqa' miegħu biex jistaqsini dwar x'pożizzjoni konserna adotta jien ġewwa Brussell dwar il-patt tal-euro. Għaliex l-implementazzjoni tal-patt tal-euro tgħaddi minn ħafna pakketti ta' riformi fl-isfera domestika. Il-Ministri tal-Finanzi riedu jistabilixxu sodot kienu se jiripoġġu fil-programmi ta' riforma nazzjonali. F'April hekk l-aħħar ta' Marzu hekk kif jgħaddi l-Kunsill Ewropew ikun hemm dibattitu ieħor fil-Kamra tal-Plenarja tal-Parlament fejn irid jingħad sar u x'ma sar ġewwa Brussell u l-Parlament tal-Lussemburgu ovvjament jista' ma jaqbilx ma dak li jagħmel il-Gvern. U għalhekk il-patt tal-Ewro mhux ser jiġi rifjutat imma il-Gvern ser jintemlu l-mandat Hekk jimxu l-affarijiet. Dan il-patt tal-euro għal daqstant ma jeħtiġlux bidla fi trattati għal mekkanizmu Ewropew ta' stabilità din hija l-unika bidla illi rridu. Ma rridux bidli toħra. Għaliex il-patt tal-euro huwa mamul minn elementi li huma koperti mill-aġenda tal-Lisbona u din hija responsabilità nazzjonali dak li aħna qegħdin nagħmlu huwa li naqblu dwar għanijiet komuni. Mbagħad aħna naraw x'inhi responsabilità għall-implementazzjoni. L-aspetti li jissemmew fil-patta l-euro ma kollha inklużi minn l-ebda eċċezzjonijiet f'konklużjoni tal-Kunsil dwar it-tisħiħ tal-politika ekonomija minn Kunsil illi seħ fl-1997. Issa nisabu fl-2011 u sa l-2010 aħna suppost fl-Europa sirna l-iktar parti kompetittiva, l-iktar naħa kompetittiva tal-pjaneta. Aħna dottajna l-agenda tal-Lisbona u kien ħafna, iżda dan kien biss klim fira. Għalix ir-riformi differenti illi suppost għamilna taħt il-patroċinju tal-agenda tal-Lisbona ma twetqux. Kien hemm ħafna riformi iżda mhux ir-riformi kollha illi kienu meħtieġa twettqu. Għalix ma kienx hemm xi tip ta' evalwazzjoni ħadd ma għamel segwitu għall-aġenda tal-Lisbona. Issa, il-patt tal-euro huwa bħal guidebook, huwa jitkellem dwar metodu illi aħna nixtiequ li l-kapijiet ta' stat u ta' gvernijiet isegu huma responsabbli biex dan jimplementawh. Ovvjament, huma mhux ser jagħmluh min jeddhom, weħidhom. Iżda issa qegħdin naraw dan il-metodu ġdid fejn il-gvernijiet ser ikunu qegħdin jagħmlu kontroll ta' xulxin u dinja forma ta' pressjoni tal-pari illi qatt ma ġrat qabel. U għalek aħna maħniex ngħidu li ser nibdu nibdlu l-Ewropa fi grupp ta' Ġermani żgħar. Jiena patriot biżejjed illi dan mhux nħallih iseħħ. Aħna Grandukat u l-Grandukat ma jirriċ illi jkun soġġett għal suddivizjonijiet f'termini reġjonali. Grandukat ifisser illi konna inqas elezzjonijiet reġjonali meta mqablin ma' Ġermanja u għalhekk forsi huwa iktar faċli li nigvernaw mingħajr interferenza reġjonali. Għandna tnax il-kanton ġewwa il-Lussemburgu u mannix gvern ġdid fortunatament f'kull kanton għalix inkella dan joħloq ħafna taħwit. U għalek, aħna mux ser nibdlu l-pajizi f'Germani jizar, f'ħafna Germani jizar, imma aħna irridu insiru Ewropa, Ewropej, aħna qed naħdmu fl-imkien. Aħna mux ser nkunu soġġetti għal kontroll wahdini tar-Renju Uniti jew tal-Ġermanja jkun min ikun. Dak li nsejna fl-Ewropa u dak li rridu narġaw nitalmu huwa dan il-mod, dan il-pjaċir ta' kif għanna naħdmu fl-imkien, għalix rridu naħdmu jitfit. Meta wieħed jisma' dibattiti fl-Eurogrupp u bnadi oħra l-kelma Ewropa rari toħroġ minn fom dak li jkun. Jiena meta nkun nista nipprova nispjega imma bħala president ikolli noqgħod xi ftit kwiet nħalli l-oħrajn jitkellmu. Imma min joqgħod jispjega għaliex huwa ma jridx ċedi xi ftit għaliex hemm xi affarijiet li jridu jittieħdu konsiderazzjoni. Jekk se noqogħdu nqajmu dawn il-problemi nazzjonali qatt ma aħna se nsibu soluzzjoni Ewropea, irid ġew nitalmu biex nsiru naċċettaw, noġbu lil xulxin, ftit aktar għaliex irridu xi livell minimu għall-inqas ta' Ewropa. Ma rridux li konna ħafna stati nazzjonali u ftit Ewropa. Dwar dak li qalet is-Sinjura Lulink. Nistanu jġed dwar 500 miljun? u li kolli ngħid illi aħna irridu niddiskutu kif nistgħu nġibu dawn il-500 miljon dan il-kapital jista' jkun mamul minn ħafna affarijiet. Il-Kunsill ta' 17 qal u din ma kienx ħaġa faċli li tinkiseb illi kien ser ikun hemm garanziji forum oħra ta' finanzjar. Devons voir comment nous, nous allons le faire. Je, je vous signale qu'il s'agit de doter euh, call bills u garanzija ma nafx differenza eżatt bej call bills u garanziji. Iżda dan il-mekkanizmu Ewropew irrid ikollu kapaċità effettiva ta' self ta' 500 biljun. Issa, t-nej mux ħanqodu niddeċidu dwar kif dan jista' jiġi applikat x'imkien ieħor biex jistit il-kapital jekk nista' ngħidlek għal mekkaniżmu Ewropew ta' stabilità. Aħna rajna illi kien hemm bżonn ta' ħafna garanziji. Għadin naraw li hemm 250 biljun hemmhekk għandna bżonn ta' backup għall-440 biljun jina żgur illi dan jista' jsir permezz ta' garanziji għalkemm hemm min jemmen illi tkun hemm parti illi għandha titħallas minn bosta stati involuti. Ma forsi tistgħu tikkoreġuni jekk għandi żball, sta tikkoreġini surren. Dak li aħna qegħdin ma mas Sur Schäuble Signora Lulling. Jekk inti qed isiba diffiċli biex terġa' taqbad it-triq it-tajba, dur lejn il-Prim Ministru tiegħek għaliex żgur jista' jagħtik it-tweġibiet illi inti teħtieġ. Is-somma milli aħna ser nitrasferixxu għal fond għal mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea wara deċiżjoni li tieħu l-Eurostat deċiżjoni indipendenti mill-Kummissjoni jekk dan ser ikun parti mid-dejn tal-Istati membri jekk dan il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew jkun jista' jiġi konsidrat bħala organizzazzjoni indipendenti, jiġifieri indipendenti mill-Unjoni Ewropea imma mamula mill-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jekk dan il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropea jista' jkollu livell suffiċjenti ta' autonomija mela allura il-trasferimenti ta' kapital mhux neċessarjament ikunu parti mid-dejn sovran imma investiment jekk nistgħu ngħidu hekk. Investiment fil fil-liġijiet tal-budget tal-Ġermanja dan jagħmel parti mid-deficit anke jekk fuq livell Ewropew mhuwiex konsidrat bħala dejn, iżda fuq livell tal-Ġermanja dan jiġi konsidrat bħala parti mid-deficit annwali f'termini ta' kontabilità tal-cash. Din hija tweġiba il sur Schweibler suppost illi tak. Tixtieq iżdied xi ħaġa li madam? Thank you. Not, not on that. Grazie ħafna. Ma tantx hemm wis xinżid. Naħseb li Jean-Claude Juncker qed jażel l-aqwa mistaqsijiet u jħalli li l pija Iżda napprezza li l-President tal-Eurogroup tatin il-kelma u mbagħad nista' ngħaddi l-kummenti tiegħi. Nista' nżid mistoqsijiet. Jiet is-Sur Juncker. Jik jogħġbok. Għandna bżonn is-soluzzjonijiet u mhux dejjem ikonna trattaw mal-problemi. Issa fir rigward il-mistoqsija ta' Signora Lulink fir-rigward il-Eurobonds. Nista' nifhem wara Jean-Claude għala Jean-Claude qed li din il-mistoqsija. Permetu li ngħid li dejjem ħassejt li l-Eurobonds huma attraenti intellettwalment hija xaġa ġenerali ħafna u tkopri ħafna possibilitajiet dwar il-mezzi u l-modi kif tista' torganizza Eurobonds differenti. Għadda mill-iktar sensibli kienet il-kwistjoni ta' Bruegel li kienet tażel bejn blue bonds u red bonds u dan xi fisser ifisser li dawn il-bonds għandhom ikopru l-finanzjar inqas mill-livell tal-kriteri ta' Maastricht ta' ta' 60% tal-GDP biex ikollok il-Eurobonds u mbagħad tmur lilin minn dak li tiflaħ u tħallas rati ta' max aktar olin permezz ta' red bonds li huma bonds nazzjonali. Iżda aħna ninsabu f'sitwazzjoni ta' kriżi konkreta u għal daqstant neħtieġu infittxu soluzzjonijiet pragmatiċi u prattiċi Nista' ngħidilkom li għamilna proposta f'Mejju sena li għaddiet fid-9 ta' Mejju fil-fatt li kien tmiem il-ġimgħa wara il-pakket u matul il-ġimgħa il-swieq aġixxew flimkien wara ħafna turbulenzi fuq is-suq. U għalhekk irata tal-imax tal-għaw ġmielhom u kien hemm summit nhar il-ġimgħa fil-għaxija u dan ta' rwol l-Ministri tal-Finanzi u l-Kummissjoni rwol biex iħejju mekkanizmu Ewropew ta' stabilta finanzjarja. Dak li għamilna mill-ġimgħa fil axija sal-ħadd war l ofsenar kien inħejju proposta, ovvjament ħadnija minn dak li ġakenna, adattajnija u ħriġna proposta għal mekkanizmu Ewropew ta' stabilta' imsejjes fuq żewġ elementi. L-ewwel nett fuq il-garanziji budgetarji tal-Unjoni bħala strument komunitarju din l-ewwel parti sakemm il-limitu ta' 60 biljun euro tal-budget ikun ibbażat fuq il-garanziji tal-Unjoni u jekk ikun bżonn ikun hemm bżonn imbagħad skont il-garanziji differenti li hemm mill-istati membri. Dan kollu f'qafas tajjeb u xieraq tal-komunità. L-ewwel parti ġiet adottata u hija llum il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabilità Finanzjarja huwa strument komunitarju, iżda t-tieni parti mbagħad ġiet riveduta bisħiħ u imbidlet f'arranġament intergovernattiv li sar imsejjaħ il-faċilità ta' stabilità finanzjarja Ewropea. Għala għaliex ċertu stati membri ħassew li l-Kummissjoni l-proposta tagħha kienet wis simili għal Eurobonds għax kienet tereferi għal ħafna garanziji differenti u għalhekk din il-proposta ma ntlaqatx. Għal daqstant, fl-aħħar mill-aħħar konna sa ċertu punt imġela li naċċettaw arranġament intergovernattiv. Umbat namlu l-aħjar li nistaw la darba din twaqfet. Dak huwa l-isfond u għalhekk fil-pożizzjoni kurrenti għaliex ma naħsibx li kondizzjonijiet politiċi permettu li jkun hemm Eurobonds jew misser ikun hemm tebdiliet u għalhekk l-isforzi tagħna huma fukati biex ikun hemm twaqqif ta' mekkanizmu Ewropew ta' stabilità permanenti minn Ġunju tal-2013 il qoddim u imbagħad ikun hemm it-tesħiħ ta' kapaċità ta' self biex bekk nkunu nistaw ikonna metodi effettivi biex nivitaw li kunem eh, krizi bħalma kellna. U għalek għanna din l-ISF, yes, IFSF, u naf li Mawx Finlandiżi hawnhekk fostkom laqqas fil-konferenza. Nafu li ħajkun hemm l-elezzjonijiet fi ftit ġimgħat u t-tieni il-gvern Finlandiż illum qed iwieġeb għal mozzjoni ta' ċensura mill-oppożizzjoni li wassal għal twaqif tal-ISM u t-tisħiħ tal-IFSF fil-waqt li mhux qegħdin hawn qegħdin jiddibattu dan suġġett propju fil-Parlament Finlandiż. Barra Bera minnek biex nżid ma' dak li qal sur Juncker, fl-opinjoni tiegħi għandna ntemmu x-xogħol għal ftehim politiku sa nhar il-ħamis nhar il-ġimgħa l-aktar fil-Kunsill Ewropew u għalhekk Jean-Claude Juncker sejjaħ għal laqa straordinarja tal-Eurogroup nar it-tnejn u jiena ċert li sensibu l-ftejn politiku propju fuq dan ir-rigward nhar il-ġimgħa. Wara l-ftejn politiku fil-konklużjonijiet tal-Kunsill nhar l-24-25 ta' Marzu mbagħad ikun hemm il-ftejn legali fuq l-ISM u l-emendi għall-IFSF għall-arranġament legali tiegħu. Biex bekk niżguraw li jkun hemm ftejm għal 440 biljun euro bħala self. Dan għandu jitħejja malajr kien jista' jkun fil-ġimgħat li ġejjin sabiex bekk jippermetti l-proċeduri nazzjonali jitlestgħu fuq iż-żewġ ftehimiet fl-istess ħin sa s-sajf. Dan huwa pjan ta' xogħol ċar ħafna u nittamaw li fuq din il-bażi intom tistgħu tappoġġawhom. Nixtieq infakkar li frankament din kienet il-parti l-oħra tal-patt tal-approċċ u tweġiba komprensiva li ġiet iddeċiża l-ġimgħa li għaddiet mis-Summit Ewropew. U nistenna li tiġi appoġġjata mill-Kunsill Ewropew il-ġimgħa d-dieħla. Ġifieri, minnaħa kellna l konsolidazzjoni fiskali msaħħa intensifikata, speċjalment minn dawk il-pajjiżi meqjusa aktar vulnerabbli, Spanja diġà mleta, diġà tinsab triq tajba f'dan ir-rigward għal politiki u riformi fiskali. Diġà kien hemm miżuri li tejjew wara li kien hemm ħidma intensiva ta' tliġimat mal-Kummissjoni u mal-Bank Ċentrali Ewropew u bosta pajjiżi oħrajn diġà issa bdew jieħdu din ir-rotta għall konsolidazzjoni fiskali u għal riformi strutturali. Minnaħa dan ix-xogħol irid jitlesta u minnaħa l-oħra neħtieġu wkoll li konna Qafas finanzjarju b'saħħtu biex bekk nivitaw li jkun hemm short selling u spekulazzjoni kontra l-euro li ma jkunx ta' profit u għalhekk daw kollha voluti fis-suq ħajqisu li aħna l-estin nagħmlu dak kollu possibbli niżguraw li jkun hemm stabilità finanzjarja fl-Ewropa u lesti ħarsu wkoll l-rkupru ekonomiku u nerġaw waslu għal tkattir tal-impjegi fl-Ewropa. Dawn huma kwistjonijiet tant importanti għal ċittadini tagħna. ħaġa perikoluża li tajt il-politiċi li memx ħadd li jixtieq jitkellem għax sandi bosta kellima fil-lista għalhekk ħanieħdu l-mistoqsijiet u mbagħad nistenna twiġibiet fil-qosor jista' jkun. mill-Awstrija għandi lil Kristof Marxineta, mbagħad jiena mill-Ġermanja għandi Losa Viding u Sir Blackman, unbat mill-Parlament Ewropew għandi l-Podimata, Domenici, Haglund, Enlik, Vicky Ford, fost oħrajn. U Elisa u koll, Elisa Ferreira. U xaħat tiħor ixtiq jitkellem? Mela nistaw l lista, anki Signora Hubner, tajab wisq. Konna naġlu ħaniħu il-Parlamentari Nazzjonali l-ewwel għaliex fil-Parlament Ewropew ikonna il panelist bħala vitmi aktar ta' spiss u għalhekk nadir kelma lil Kristof. Intfejn int. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil Claude Juncker tal-li kien onest ħafna fit-tweġibiet tiegħu. Se nistgħu naraw li kważi kull ġimgħa jkun hemm stqarrijiet ġodda dwar salvataġġi u ħafna mekanizmi oħrajn li xorta mhux ċari qudiem għajnejja. Bħalma qal John Claude Juncker qegħdin naqgħu lura ma' swieq finanzjarji. Mhux il-każ li l-Ewropa jew l-Unjoni Ewropea jew l-Istati Membri Nazzjonali jinsabu f'sitwazzjoni li jikkompetu bi żviluppi bħal dawn. Jena tuħarsa li dak li seħ dawn l-ħar tliet snin kanna kriżi bankarja fejn l-istati nazzjonali sfortunatament mhux l-Ewropa li kienet proposta minn Sarkozy, Steinruck u Angela Merkel. U x'konna qed nagħmlu? Konna qed nagħmlu servizz fejn noqogħdu nissiltu wieħed kontra liħor, ieħor u provajna nsalvaw is-sitwazzjoni iżda s-sitwazzjoni forum differenti f'sati membri differenti intużat biex bekk jagħmlu tajjeb għal dak li kienet iseħħ għal tnaqqir tal-ekonomiji fl-2007 rnexxina nelbu l-kriżi sa ċertu punt billi nevotaw li jkun hemm aktar tnaqqir fl-2010 fiż-żona euro kollha. Dal-menu salvajna l-immaġni tagħna, mbagħad spiċċajna f'sitwazzjoni fejn kien hemm deficit eċċessiv tal-istati membri li qed ikunu soġġetti għal spekulazzjoni fuq livell oli. Tajb wisq. Nistgħu ngħidu li l-Greċja kienet tinsab f'dejn għal 3500 sena, iżda ma nistgħux ngħidu li minħabba l-Bank Centrali Ewropew u r-rati baxxi rati tal-imax baxxi u l-banek kollha nħallu għan barra, xkulħat kien involut din l-loba biex najdu hekk u l-spekulaturi nnexxew jużaw din il-negozju ta' CDS biex bekk tgħaddi tagħhom. U issa taraw il-balance sheets li qed joħorġu mir-riżultati bankari u anki riżultati tal-hedge funds u qed naraw li qed jistanaw ġmielhom. U għalhekk is-servizz ta' tifet annar biex ngħidu hekk issa ħadu l-pożizzjoni li jattakaw huma. U għalhekk din hija sitwazzjoni fejn f'termini politiċi ma tistax treġġi għaliex Fl-aħħar mill-aħħar kemm jekk int membru tal-gvern, membru tal-parlament jew fuq livell nazzjonali jew le, aħna avukati għal dawk li huma ċittadini Ewropej u huma l-aħħar nies li selfu u huma dawk li ħalsu t-taxxa u li jekk iħallsu tliet darbit aktar għal xi ħaġa mhux aċċettabbli ma jistgħux iħallsu għal kwistjonijiet ta' tfaddil għal servizzi soċjali jew għal pagamenti ta' servizzi soċjali. Palla segwitu għal dan mbagħad iridu jkopru għal 7-8-9% li huma mifruxa minħabba spekulazzjoni. It-tweġiba politika bħalma qal Jean-Claude Juncker hija li rridu nduru fuq nafusna u ngħidu kif nistgħu nsalvaw lil nafusna. Ejn naraw l-ewwel l-Eurobonds. Jiena accountant modest, ma tantx għandi esperjenza hawnhekk iżda kulħadd jaf li jekk ħamsa ikunu responsabbli għas-self ir-riskju li xi ħadd jipprovdi dan is-self huwa inqas għax huwa mifrux u għalhekk jekk kull stat membru jista' jiggarantixxi self għalek l-affarijiet ikunu arħas u għalek din hija xi ħaġa li rridu niċċaraw għall ħbib Ġermaniżi tagħna għaliex dan huwa il-mod l-azzjoni komunitarja li għanna bżonn biex insaħħu l-azzjonijiet finanzjarji tagħna. Jekk il-kriżi finanzjarja se tkompli bħalma naraw fil-Ġappun rridu naħdu f'aspetti oħrajn bħal pereżempju proġetti ta' infrastruttura, l-finanzjamenti tagħhom u għal dawn il-proġetti mhux ser ikun għal-mezzi li ġejjin mill-Istati membri għax nafu x'inhu huwa l-livell ta' dejn tagħhom. Għalhekk grazzi ta' din l-opportunità li niddiskutu dawn l-affarijiet Iżda ejja se nibdew dan il-proċess li bdejna hawn illum u nkompluh forsi fuq livell lokali biex bekk naraw kif nistgħu niżviluppaw mekkaniżmi Ewropej. Punt ieħor nixtieq inżid naf li ma tantx għandna ħin. Iżda l-ixprun li huwa l ispekulazzjoni ta' CDS u l-istati membri mistawx jifordjaw għadin la l-Greċja, la Portugallu, l-Qas l-Irlanda jekk ma jkollhomx solvenza li ġdan jista' jwassal għal messaġġ ieħor f'banek oħrajn fil-Ġermanja, Franza jew l-Awstrija. U għalhekk għaliex ma nibdewx nagħmlu xi ħaġa tajba minn qabel, minn barra. U dan ndirizzaħ lil Ollu Jean-Claude fejn ikonna intervent fis-swieq ta' CDS li jagħmel tajjeb għal spejjeż ta' salvataġġ u jtina l-opportunitajiet li nieħdu modijiet ġodda. Għalhekk dak li għamlu il-benek li joħorġu self ġdid jaħdmu kontra l-spekulazzjoni. Il-President, għanna il-ħin li rridu nispettaw jek tassaw tridu t-weġibiet. L-Onorevoli Binden. Fir-rigward il-non-paper li ħat maqara, mus sanajt wisq, iżda nishtiq nitkellem dwar il- ftejm kollettiv fil-Ġermanja. Nafu kemm hija komplessa u naħseb li ħadd mill-Parlament ma fehma kollha kemm hi biex uwieġeb il-kommenti tagħkom. Forsi hemm parlamenti oħrajn li ma jifmux kull parti ta' dak kull ħaġa li tisseħ f'pajjiżhom. Iżda inti referejt għal mekkanizmu Ewropew ta' stabilità u lejun finanzjari differenti imħalsin f'kapital wieħed u t tien il garanziji Mbagħad xi ħaġa dwar il-kapital li rridu nsibu. U nixtieq nkun naf xi ħaġa aktar dwar dan. Titfisser li tista' tinstab jew tfittex u tittama l-aħjar. X'inhi l-istruttura u min ħajħallas? U x'inajdu dwar il- il-bonuses, għax jek inti kollok AAA fil-rating agencies ħat lef il-fiduċa kollha fis-sistema għaliex jien tal-limt li dak li jett tassew jigradaw l agenzija ta' gradar ma nistgħux inqabluh ma dak li naraw fuq il-post għax kieku ma konniex naraw il-kriżi li tassaw għaddejjem minna bħalissa u għalhekk Hemm proposta, proposti għal approċċ komunitarju u approċċ leġislattiv u jista' jiġi implementat. Naħseb li din hija ħaġa tajba u hija idea tajba. U għalhekk nappoġġa dak li qal kollega Awstrijak, aħna interessati fuq l-affarijiet konkreti, fuq affarijiet astretti nistgħu naqblu iżda meta nitkellmu dwar kwistjonijiet etiċi u morali, iva mhux is-suq iżda dejjem inqisu dal affarijiet iżda mbagħad hemm il-kwistjoni ta' responsabilità. L-istati jridu ħabtu wiċċhom mat-taxxi, il-banek mal-tfaddil u l-garanziji, il-polos assigurazzjoni mal-premiums, għanna il-kapital, kapital barrani, kapital tijak, l-ekwitajiet, mbagħad hemm il-bord ta' amministrazzjoni u l-auditori u l-accountants. Jistaw jgħidu l-SPVs l-off-balance sheets li jeżistu iżda huma barra mill-ordni legali tal-Istat membru. U ċertu stati membri dan ma jpermettuhx u għalhekk naħseb li dawn il-proċessi rridu jitpoġġew taħt kontroll mod aħjar. Nistax taqbatu tajt li din hija kwistjoni tal-Istat jew l-bank li jridu jagħmlu xi ħaġa u ngħidu rridu ngħidu ċaru tont li din kienet kriżi. Jekk naraw is-sitwazzjoni fil-Greċja nafu li hemm rabta ċara bejn il-banek u l-Istat jew għala l-Irlanda kella salva l-banek tagħha. Iżda nafu li hemm mbagħad ukoll klassi ta' assi fejn l-kumpanijiet jinvestu fuqhom. Ovvjament hemm bżonn ta' tweġiba raġonevoli iżda jkun interessanti għalina nkunu nafu dawn il- eh, grupp żgħir illegali kif semmejtlu ser jagħmel żmien tant qasir biex jispjega din l-istruttura finanzjarja ta' irkupru u ta' mekkanizmu ta' stabilità. Kont qed nikkwota lilek meta ngħid illegali u din l-istruttura kif għat tiġi formata u x'inhuma l-idejat waraha għax ma nistax nispjega dan affarijiet l kostituenza tiegħek meta tajt li deficit jew dejn f'pajjiż mhux ħajkun meqjus bħala parti tad-dejn fuq il-livell Ewropew Meta dan tajdu, naħseb li anke Sur Schreiber diġa qal li aħna rridu nżidu dan mal-pis ta' dejn li diġa qegħdin nifilħu fuq spallejna għaliex dawn iż-żewġ biljuni huma xi ħaġa li rridu nitkellmu dwarhom. Grazzi, Sur Blackman issa. Ħanitlob li kellima biex jippruvaw iżommu fil-qosor għax inkella żgur mhux ħajkun ċans għat biss, Sur Blackman. Grazzi, Signora President. Ministru Masoċinti qabelat li l-euro kienet suċċess. Ovvjament, dana kien il-kas rajna kriżi ekonomika t-ma jistejċ ħduda U ovvjament uħut minna n nexxilna noħorġu pjuttost b'suċċess minn din il-kriżi. Irridu nippruvaw insibu naraw x'kienet il-kawża wkoll kif wasalna fiha. U mhux l-ewro problema qegħdin niddiskutu dawn l-affarijiet illum għax pajjiż individwali għandhom problemi ta' dejn. u għandhom problemi fuq is-suq finanzjarju li huma huma xej l-estis li ikomplu jagħtu il-flus. Ġifieri din mhix problema ta' żona euro per se imma ta' pajjiż individwali. U rridu nħarsu għalhekk lejn xi kawża dan kollu u mhux x'ġara wara. Aħna rridu nħarsu lejn xifisser dan kollu u għalek pala parlamenti nazjonali flimkien idu naċċertaw illi dawn il-pajizi li għandhom il-problemi jirċivu solidarjetà biex joħorġu minn situazzjoni diffiċli u jirnexxilhom jerġgħu jibdew jaħdmu. Għaliex dak li għandna taħt il-fondi ta' salvataġġ Mux dejjem ikun bizzejiet. Rajna, per eżempju, kif il-Belġu kien possibli solvu l-problemi tagħhom anke l-Latvja. U għem eżempju storiċi u koll li nistaw nużaw biex jigwidawna fitri li li dun iħdu l-lum, idu ħarsu kolej sistema bankarja, jeżistu problemi, jidu nidentifikawhom u nindirizzawhom. Il-kollega Austriak li tkellem qabel. Jekk tħares lejn is-settur finanzjarju, u tħossi dan għandu jkun soġġett għal regolamentazzjoni, allura kif jista' jkollok servizz tan-nar biex ngħidlek illi qiegħed jidġiles ma' servizz tan-nar ta' ma' ġembu u minflok jitfunnar jispiċċaw jiġildu bejnietom. Dinni l-Solidarjetà Ewropea. Uridu għalhekk immorru għal kawża tal-problema mhux għas-sintomi. Grazzi ħafna issa ngħaddu għall-Parlamenti Ewropea ehm, għal parlamentari Ewropej għandi sitt parlamentari Ewropej ġifiri għak triġu tweġiba dumux iktar minn minuta biex nistaqsu mistoqsija tagħkom għanni l-ewwel. Grazzi Sharon, l-ewwel nett. Bħala segwitu għal mistoqsija tas-Sinjura Lulingu li ma naħsibx li rċivit tweġiba għalija jina rapporter tal-finanzjament innovattiv u Kuntenti li l-Kunsill Ewropew nexxilu jilqada sekk malajr is-suġġerimenti li sar mill-Parlament Ewropew u inkludija l-ewwel darba fi konklużjonijiet tal-Kunsill. Referenza ċara għal taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarju għal dinja kwistjoni li tiġi studjata u analizzata fuq livell ta' zona euro u globali wkoll. Imbagħad l-għal mistoqsija tiegħi għal President Um, Juncker, inti is-segwitu għalda s-sġurament li ħareċ għall ewwel darba fi konklużjoni tal eh, bek ta' tagħmel u ħadd ukoll ispirazzjoni mid-diskussjoni tal-lum kif ukoll minn artiklu li ġi publikat il-lum times fil-Financial Times. Danna jevalwa il riżultati tal-Kunsill Ewropew u jgħid illi jeżisti dan l-għadu Eh, invisibli li jġilet kull sforz eh, u tentattiv li għamlu il-kapita Stat u gvern biex jġildu il-krizi u dan l-għadu invisibli huwa l-ewra xettiċizmu li dejjem qed jikber fis-saħħa. Għalhekk, Il-mistoqsija li qed isaqsu wkoll il-Parlamentar Nazzjonali tagħna ħin kollu x'kan jgħidulhom jiena lill-votanti kif ħan nispjegalhom u l-fatt li f'parti differenti fl-Ewropa, pereżempju fin-nofsinhar il-popolazzjoni ċittadini qed iħossu illi huma qegħdin jerfgħu pis enormi biex jiffaċċaw din il-kriżi fit-tramuntana tal-Ewropa ċittadini qegħdin iħossu illi huma qed jintalbu iħalsu u jpattu għal dawk illi dimbu biex nejtek. Għalhekk din hija l-ikbar problema li qegħdin niffaċċjaw issa u li huwa ħafna ikbar minn kwalunkwe ksur tal-patt ta' u tkabbir, u għalhekk nixtieq il-kommenti tagħkom fuq dan. Kif ħan indirizzaw għad il-ħaġa? Okay, uh, we'll have to be quicker than that. Leonardo, see if you can... Iva, rridu naġlu iżjed, Leonardo, provant. Għan nitkellem bit-Taljan biex naġġel aktar. Mistoqsija lill-Kummissarju Rim. Mistoqsija li għandha tifsira ġenerali iżda titkellem mod partikolari dwar l-Italja. Inti l-bieraħ tennejt bosta drabi li biex tagħmlu evalwazzjoni tal- eh, tnaqqis ta' d-dejn ħat isu wkoll il-fatturi importanti bħal dejn privat li huwa wieħed mill-kriterja ewlenin ta' evalwazzjoni. Mod partikolari inti li ħadd isu wkoll dejn privat tant fejn ikollu impatt fuq il-kapaċità li pajjiż ħallas id-dejn pubbliku tiegħu lura. Dan ifisser li l-Italja hija meqjusa li ħad tkun tista' solvi d-dejn tagħha b'120 għaliex il-tfaddil tal-familji Italjani huwa qoli u għalhekk qed tħossu li tistgħu tieħdu fl flejjes minn kumpaniji privati u jekk din l-interpretazzjoni hija tajba, kif ħajreġixxu s-swieq finanzjarji skontok? Thank you, well done. Proset, kont naf l-ħajr Sur Sir Gero san. Grazzi ħafna fil-qosor ħafna Sur Juncker, hawnhekk t-jajt il-kellim hawnhekk. Nsaqsik fuq il mekanizmu permanenti ta' stabilità finanzjarja kif tafu dana il-Kumitat ħareġ b'opinjoni u il-Kumitat tal-Affarijiet Istituzzjonali ħejja wkoll rapport fejn nitolbu biex mod alternattiv terġa' tiġi fasla jew terġa' tiġi fasla mill-ġdid il-proposta tal-Konsilju anke xkun hemm xi tip ta' kompromessi u dikjarazzjoni sabiex nintroduċu elementi komunitarji fl-iżvilupp u tfassil tal funzjonament ta' dan l-mekkanizmu ta' stabilita' finanzjarja l-ġimma dila fil-parlament ħankun għadin nivvutaw fuqom ġifiri qabel il-laqa tal-Kunsil fl-24-25 ta' marzu nasab il sur Juncker jgħat implikat f'dan il-proċess kollu ta' dialogu mal-Parlament Ewropew f'dak li jirrigwardja dawn it-tip ta' sekuritajiet u garanziji nixti insa' nixtieq instaqsi jgħid xie informazzjoni addizzjonali, grazzi. Grazie ħafna Viki. Grazzi, signori. Skużani illi ma konċawnek qabel xtaqt nisma eh, iktar kieku tweġiba tijak għal mistaqsija ta' signora Lulling. U rew ħafna għarfien dwar il-sujġet kien ċari ħafna. Forsi ikolli naħseb illi forsi kondaq xejn noċenti zejet ma taħseb li ħan iktar dwar il-banek smajna il-mistoqsijiet li għamu fuq, eh, per eżempju, il-banek spanjoli, il-problema irlandiza li ħarġet minħabba situazzjoni bankarja, nuqqas ta' fiduċja li teżisti anke rajna fl-istress test ta' sena li għaddiet. Illi u tal-inna li tassew ħajkonna bżon ta' stress test li ikunu affidabli, pero mistoqsija jessaj xsej jiġri għaliex il-fondi jista' jkun li pereżempju jiżdiedu biex jkun jistgħu eh, jindirizzaw din il-kwistjoni tal-banek u l-istati membri ħajamlu wkoll leġiżlazzjoni dwar riżoluzzjoni bankarja ma fil-kriżi ma kinux il-problema ma kinux bil-banek eh, nazzjonali ma l-problema kienu bil-liġijiet tal-banek eh, transkonfinali. Is-sur Xlever dal-ożos suġġerixxa li kull stat membru kien qabel illi ħajkun hemm Eh, ħajkun ħajkun majnuna għal bailout tal-banek. Inti minna għak tista jek joġbok si ċarana l-affarijiet jek joġbok Iva, grazzi, Elisa. Grazzi nitkellem bl-Inglis. Skużani illi ma stajċ nitma l-ewwel parti ta' prezentazzjoni nadidin il-mistoqsija ir rizultat li qed naraw juru biċ-ċar ma' kondizzjonijiet tal-pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jissieħbu ma' dan il-mekkaniżmu jew il-fond imma dan huwa ħafna iktar ċar mill-fond innifsu u kondizzjoni tal-intervenzjoni. Għed naraw li il-Greċja għed tinata importanza unek, għed tinata ktar għajnuna, għed naraw li jista' kunem. hemm beħu kol fis-suq primarju ma mbagħad għandna kustina tal-bailout u affarijiet hekk, ġifier affarijiet qegħdin naraw daqsxejn taħwit. Inkun nixtieq kiku iktar dettalji fuq kif ħajħdem dan u jekk fuq bażi ta' unanimità tini net hemm ħafna indikaturi hawnhekk u fl-istess waqt aħna qegħdin naħdmu fuq indikaturi dwar l-izbilanċi makroekonomiċi minnħata relatur għaliex ma naqdux kollox flimkienu namlu nagħmlu għafas finanzjarju milli kulħadd jipprova jilħaq mira li ma nafux kif jipprovaw jaslu għalija fuq il-banek. Jaħġa stramba li l-pajizi irrit ikollhom jintervjenu meta jkun hemm riżultati negattivi fuq il-banek tagħhom stess, u mbagħad il-pajjiżi jridu jiżviluppaw ukoll l-leġiżlazzjoni tagħhom stess tal-kontrolli tal-banek li qegħdin nifallu. Jiġifieri għandna maċċar kif nistgħu nifacċaw il-kwistjoni ta' pajjiżi li fallu u messan batanna għandna leġiżlazzjoni nazzjonali u metodi individwali biex indirizzaw il-kwistjoni ta' banek li għadin ifallu il il-Parlament kien eh, ippropona approċċ Ewropew għalija. Grazzi ħafna fl-aħħar Danuta. Grazzi ħafna Viki ħadet l-ewwel mistoqsija tiegħi, però jiena nixtieq in saqsi mistoqsija ċara minn fejġej il-flus tal-kapitalizzazzjoni speċjalment minħabba nuqqas ta' font ta' rizoluzzjoni. Jina sorpriża wkoll li qatt ma smajna dwar dan u kuntenta ħafna li Ori Rent semma din il-ħtiġa ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek. It-tieni mistoqsija tiegħi hija lil Jean-Claude. Issa, bazzikant għazin nejdu, ma kwalunkwe leġizlazzjoni li għandu xtaqsa ma' zona euro anki fil-governanza ekonomika dina il-possibilità ta' opsin minna ħazza dawk l-istati membri li mhumiex ma' zona euro. U dik kif ħadġi implementata għalhekk kif ħajġi organizzat dan kollu ma ħaj jajċ ħajkunu regoli, il-livelli massimi, minimi. X'ħan għamlu ħajkollna sistema għal 17 il-pajjiż jew ħajkollna xi kategoriji oħra ta' benchmarking. Grazzi ħafna. Issa, għandkom ħames minuti kull wieħed biex twieġbu. Skużawni, kalkom iktar ċans twieġbu qabel imma issa ħajkolna naġlu. Kummissarju, titkellem inti l-ewwel pes l-aħħar darba ħallejni kall-aħħar. Grazzi ħafna tal-li kon daqshekk ġusta Sherin. Naprezza. Issa ħana zilom jiena l-mistoqsijiet li u li ħalli li Jean-Claude biex u iġeb. l fuq il-mistoqsijiet ta' dan it-tuħubna u Vicky Ford fuq il-banek. Vicky, inti kon daqxej negattiva u xettika fuq kif nistaw aħna nindirizzaw il-problema bankarja fl-opinjoni tiegħi Għamilna ħafna progress. Fil-riforma ta' regolamentazzjoni finanzjarja u supervizjoni għanna trust illi twaffqu għabbażi ta' deċiżjonijiet maħuda mill-Istati membri kollha u anki l-Parlament Ewropew ta' kontributi għaw anki biex eh, inwaffqu Supervizori eh, mikroprudenti kif ukoll Um, sistem ta' sigurtajiet u anki dwar eh, li jessarbi illi huwa il-mexxi minn Jean-Claude Trichet fost oħrajn. Għalfejn importanti dan? Il-problema ewlenija li kellna fil li rajna fl-stress test li għadda fil-rabija s-sajf 2010 kienet nuqqas ta' uniformità u implementazzjoni regolari ta' dawn it-testijiet. Issa ħajkun hemm mhux bi stress test tal-banek imma ħajkun dan ir-ritmu stess għal regolamentazzjoni finanzjarja u supervizjoni Ewropea. L-Awtorità Bankarja Ewropea tkun qed tiddeċidi fuq il-metodi komuni li tużaw fl-Istati Membri kollha, is-27 Stat Membru u anke għal meta jsiru dawn l-istress tests. Ġa darba dan isir, it-testijiet mbagħad jiġu finalizzati għal-ħabta ta' marzu april-Mejju. Imbagħad ikun hemm il-peer review u r-riżultati jiġu pubblikati qabel is-sajf. Importanti li l-Istati membri kollhom sa dak iż-żmien ċertezza li l-arranġamenti kollha qegħdin hemmhekk sabiex jippermettulhom ristrutturar parallel jew inkella ristrutturar bikri u jkun hemm bżonn anke rikapitalizzazzjoni. L-ewwel linja tad-difiża huwa s-suq dejjem aħjar li wieħed ikollu investiment minn eh, investituri privati, jekk dan ma jkunx biżejjed imbagħad it-tieni linja ta' diviża hija li ċertaw li jkun hemm backstops finanzjarji nazzjonali sabiex naċċertaw li jkun hemm il-kapitalizzazzjoni li jkun hemm bżonn. Dan il-backstops jista' jintużaw biss fil-kuntest ta' programmi nazzjonali. Ma jintużawx b'mod separat minna Ġifri f'dan il-kas dawn huma biss relevanti għall-Irlanda u l-Greċja x'huma biss li huma affettwati. Dan għal ewwel round tal-istress test huma importanti ħafna. Ħarkonna eh, implementazzjoni, preparazzjoni ċajba u koll U mat parallel importanti li kunu nistaw namlu ġestjoni tajba tal-informazzjoni li nirċivu minn daw l-istress test biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il depituri privati fuq l-Italja. Waħda mid-deċiżjoni tawlanin illi ttieħed fil-Kunsil tal-Ekofin illum u naħseb anke fil-Parlament mod parallel kienet li naqblu dwar introduzzjoni ta' kriterju ta' d-dejn fil-mekanizmu fil-patt u jekk tiftakru tajab fit-trattat id-deficit u id-dejn jinataw l-istess importanza għax raġuni oħra kien id-deficit biss li kien meqjus bħala variabli imma issa wasal il-waqt li nikkoreġu dan l-izbal u jina sodisfett ħafna illi issa għandahlu il-kriterju sad-dejn u daħ jkun kriterju eh, serju brati u eh, miri numeriċi u koll li jġu jintlaħqu sena wara sena. Ovvjament il- da id-dejn pubbliku għalla ta' pajis ħajbda u ukoll in konsiderazzjoni li fl-opinjoni tiegħi jħagġa ħaġa li ħafna u l-aħħar minuta tiegħi ħanuża sabiex ngħid b'soġna kemm tgħid dwar l-indikaturi li semmit is-Sinjura Ferreira dan importanti ħafna għat-tieni pilastru tal-riforma tal-governanza tal izbilanċi makroekonomiċi. Naf li fċertu stati membri għaddeja diskussjoni fuq dan bħalissa inkluż fil-pajjiż li l-aktar familjari miegħu nixtieq ngħidilkom minissa li dana qatt ħajfisser li aħna rridu indajfu il-prestazzjoni tal-esportazzjoni ta' kwalunkwe pajis jew xi pajis Unjoni Ewropea. Dina tkun ħaġa ehm, kważi kważi biex ngħidlek tal-boloħ kieku biex nagħmel xi ħaġa nagħmlu xi ħaġa Fil-pajjiżi fejn hemm id-deficit għax hemmhekk hemm l-iktar bżonn li nindirizzaw għad il-ħaġa jridu inħarsu lejn il-kompetittività manki il-pajjiżi illi m'għandhomx deficit jridu naraw x'nistgħu nagħmlu bidliet strutturali sabiex intejbu id-domanda u nżidu d-domanda domestika. Dan naqisu il-Bayern Munich qed eh, jilab kontra eh, l-Inter illum ma nistawx najdu aħna li ħan irbħu biex nitolbu l Bayern jilabu loba ħażina. Aħna rridu eh, nirbħu billi ikonna difiża ħjar. U għak li sassidu namlu aħna. Ekk rridu nużawa din il-ħaġa. Grazzi. Grazie ħafna naħseb konna noddu l-flus aħjam li għadin noddu l-minuti bħalissa Jean-Claude, inti tista' istazzom ma' ħames minuti. Iva, grazie Sharon. Fuq li rabbant, ma semmejtomx dawn għaliex naħseb li tiġant għal wisq fuqhom dawn. Għalek sempliciment xtaqt najt illi l-istrumenti illi għanna u dawk li rridu namlu għandhom ikunu simili jew nistgħu nqablu ma' sitwazzjoni meta stajna aħna nintroduċu l-Eurobonds. forsi hemmhekk kien ikun tajjeb li napplikaw xi ħaġa ta' dan it-tip, però forsi aħjar nistennew u naraw x'ħaj jiġri hemmhekk m'iniex ħanoqgħod niskem fuq is-CDS, minix ħanoqgħod naħl ħin naqbel ma' Kristof. Però il-kwistjoni ta' ta' situazzjoni tal- ta bargaining kollettiv fil-Ġermanja ma kienitx ironika minna ħatija jkun serju. Nistaw nqablu pajjiżi differenzi jekk aħna ħan nitolbu li sistemi ta' indexation neħilsu minnhom. Minkejja li ċertu pajjiżi jaħsbu li m'għandhomx daw is-sistemi però għandhom, din hija diskussjoni serja mhux ironika. U għalhekk il-kumenti u wieħed serju. Ma kontx qed dwar kapital li rrit jinstab imma kapital illi wieħed jista eh, jiksbu dak li kemm sejaħ callable capital. u dana jaf ikun anki iktar mill-ammont li qed jitħallas. Fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet finanzjarji jiena naqbel mod ġenerali dwar din naf li jatem kwistjonijiet morali u etiċi illi rridu nindirizzawhom. Però ġiħil ġustizzja ikollina mettilina frustrat illi fid-dinja tal-finanzi ma sibċ il-maturità tal-opinjoni li pretendejt jisni li ħansib jew li għanda tiżviluppa u li u għed naraw li ħajkun hemm ħanerġaw namlu l-istess żbalji li għamilna qabel u li nies xorta jibqgħu mixji f'din id-direzzjoni. Kif nistgħu nispjegawhom in-nies x'għandhom jagħmlu u huma jsaqsu u jibqgħu jsaqsu għalfejn qegħdin issalvaw il-banek, għalfejn dawn il- banek enormi transkonfinali jistaw jibqaw għaddejjin u jaħdmu. Kif nistaw nibqaw nispiegaw il- il-problema x'kienet illi kien hemm in-nies illi qegħdin jippruvaw ehm, japprofittaw ruħom mis-sitwazzjoni u għalhekk ir-riski involuti ta' parsi għamlhom ikbar milli kienu. Aħna bħala politiċi rridu niddefendu pożizzjoni tagħna fuq it-taxxa ta' tranzazzjonijiet qbilna bejnietna u mhux l-ewwel darba li qbilna bejnietna din din it-taxxa ta' eh, tranzazzjoni nistgħu nesplorawha u nistgħu niżviluppawha iżjed. Aħna din qed nagħmluh fil-grupp tal ewro u anke fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Bħal entità. Iridu Nħar lejn il-prodotti kollha li jistgħu jintużaw li jistgħu jkunu jiġu intaxxati ta' din it-taxxa ġdida jdu naraw xajkunu dettalji u naraw jekk din is-sistema xħat iġi applikata biss fiż-żona euro jew inkella b'mod aktar wiesa. Jiena wkoll allerġiku għall-idea li il-pajjiżi qegħdin naqsmu fi tramuntana u n-nofsinhar dina il-qasma um, bejn il-tramontana li ma tindabqat u e, e, e, l-nofsinar illi dejjem jagħmel il-ħażin. Il-problemi mhumiex tal-pajjiżi tan-nofsinhar għax dawn jaf illi għanna il-soluzzjoni tidun sibu jkunu eh, għal dawk li għadin fil-periferija ta' zona euro. Il-pajizi ta' tramontana ma dawk li għadin ikunu għadin jihdu riski zejda u dan u koll li irridu nġbdu l-am l-attenzjoni għalija. Għanna ma stawx najdu li iż-żon il-pajzi li ma mux għedin fil-żona euro ma jistawx jitħlu fl-euro. Rridu nħarsu lejn il-miri li għanna fil-pat tal-euro u nintroduċuhom fuq livell nazzjonali bil-mod kif aħna għamilnjom u f'dak il-kas nasab il-27 stat membri kollha ikun jistgħu jagħmlu dan. U jenaqdu 6 minuti blezzat. Ijat eh, fil-deficit Sir Juncker, grazzi. Uh, eh, Xelin jena nishtiqlu niskellem fuq dak li għal kollega Ġermaniz Iva naqbel perfettament. Mish il-krizi tal-euro, mish il-krizi tal-zona euro, ija problemi, hija problema finanzjarja ta' ċertu pajjiżi individwali Id-dinja diskussjoni tagħna xi diskussjoni tagħna kienet fuq is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni ekonomika. Issa taħt din dan il-kunċett tas semestru Ewropew għandna dawn il-problemi individwali, dawn il-programmi individwali u dawn il-programmi ħajwaslu għal iktar impjiegi, skabir ekonomiku aktar accelerat u finanzi pubbliki sostenibli. Dan huwa il-ġist tal-eżerċizzju. Grazzi. Grazzi ħafna naddi issa għal Viċi President li kellu jissapporti il-kontrolli tiegħi. Xi kommenti biex nikkonkludi. Grazzi President fil-qosor. Nixtieq nikkonkludi billi nagħmel kumment wieħed. Jena dal-lum għattilkom l-1948 f-15 ta' marzu kena il- liberalizzazzjoni ta' Budapest li qasmu il-pont kena rivoluzzjoni ċivili u kif qed naraw il-ponots, il-pontijiet huma kollox il- il-pont, titibli pont, anki jekk sempliċement taqsam pont, tista tkun qed tagħmel differenza. U għalhekk hekk għandna bżonn aħna, għandna bżonn pont illi irridu nibnuh flimkien u dan huwa is-semestru Ewropew Grazzi ħafna biex ninklu, inkludi nixtieq ngħid li waqt din is-sessjoni kellna xejn ta' kompetizzjoni bejn l-istrumenti differenti u jekk il-patt tal-ewro wix l-aqwa is-semestru Ewropew ovvjament huwa eh, joħloq ehm, entità ġenerali umbrella, pa naħseb li l-ambizzjoni tal-Parlament Ewropew huwa li nagħtu għal il-six pack għaliex dan għandu Hemm impenji leġislattivi sodi u permezz ta' dan il-patt imbagħad ikunu nistgħu Naħdmu u koll lejn odda differenti il ta' stabilità u oħrajn. Ġifidi kanda tkun il-mira tagħna mbagħad nikkoordinaw xi ħaġa fl-aħħar nixtieq infakkarkom fl-aħħar net li ħajkun hemm laqgħa interparlamentari oħra organizzata mill Komitat Budġetarju tal Parlament Ewropew fuq aspetti budġetarju u sinerġija bejn l-Unjoni Ewropea u l-Budget Nazzjonali fil-ħdan il-qafas tas semestru Ewropew u dan il-laqa il-ġdida ħassir fil-Parlament fil-13 ta' April 2011 ġifiri. ħajkolkom il-laqa massur il-preseduta messur la massur. Grazzi ħafna il-kol tal-li attendejtu il- din il-laqa li għadni kif ħabbart ħajkol ħa tirċevu u koll informazzjoni dwarha, grazzi ħafna tal-li s-sapportejtu koll li li najdilkom xinu u kemm għandkom titkellmu l aġġornata. grazzi.